Fuq l-interpreti l-lingwi kollha huma disponibbli ħlief għal Kroat. Se ma ftit mumenti l-interpreti sabiex jagħmlu l-notifika tagħhom. Illum hija huwa il-37 jum tal-azzjoni tagħna kontra l-impożizzjoni unilaterali tal-kondizzjonijiet inġusti u zbilanċati ta' xogħol għall-interpreti tal-Parlament mill-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew. Biex insolvu dan il-konflitt hemm bżonn ta' medjazzjoni politika politika u involviment dirett ta' rappresentanti tal-interpreti f'diskussjonijiet għalhekk nispettina n-informawkom li maħniex ser naqbżu l-ħin skedat nirringrazzawkom tal-komprensjoni tagħkom. Nixtieq nifraħ l kollegi Franċiżi tal-li eh, rebħu il-futbol il-biraħ eh, imma xorta eh, kontenti għalla vole marbaħni xaħna, imma għalmenu xorta wahda tim Ewropew illi se jirbaħ il World Cup. Issa, hemm l-approvazzjoni tal- eh, minuti mbagħad fuq il-negozjati interistituzzjonali u maddejjin bħalissa fuq l-Aġenzija, Aġenzija Ewropea s-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, Fondazzjoni Ewropea titjib tal kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol u ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp u t-Taħriġ Vokazzjonali kien hemm trilogu illi sar fl-10 ta' Lulju ġifieri l-bira kien trilogu mal-Presidenza Awstrijaka u l-informazzjoni li għandna hija li diskussjonijiet saru f'ambjent konstruttiv ħafna mal-kolleġislaturi ġifiri hemm ħafna punti li qablu fuq, imma xorta waħda għatem punti li huma punti importanti u iktar diffiċli illi għadhom pendenti. Il-trilogu li jmiss eh, huwa uh, skedat għal bidu ta' settembru. Mela dak dwar il-negozjati fit trilogu u issa naddu għal punt 5 tal-agenda tagħna li rigwarda id-dossier fuq il-protezzjoni tal-ħaddima mir riski relatati mal-espożizzjoni għal karċinogeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol. Aħna issa qegħdin fil-tielet batch fuq il-prodotti kanċeroġeni eh, u mutaġeni u issa nagħti l-kelma lill-rapporter tagħna Sinjura Aġeja. Grazzi, President, kollegi Lodwa Tajba. Jiena verament gburija li jiena il-rapporter fuq din it-tielet parti ta' direttiva dwar il-protezzjoni tal-ħaddima mir riski relatati mal espożizzjoni għall aġenti karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol. Sa essa aħna għamilna biċċa xogħol eċċellenti fil-fema tiegħi u inkludejna fiż-żewġ paċis ta' qabel eh, valuri eh, ta' limitu għal iktar minn 20 sustanza meqjusa bħala karċinoġena. Issa għandna eh, limiti oħra għal ħames aġenti oħra l-approċċ li rrid naddotta u l-inħares il-ħaddima fl-aħjar mod possibli minn ma namel fisijiet esagerati fuq l-SMEs. Dawn iż-żewġ aspetti jistgħu jingħaqdu flimkien u bekk nistgħu wkoll natu perjodu ta' transizzjoni sabiex dak li hemm bżonn li jsir jilħaq isir għal berilju per eżempju, hemm perjodu ta' transizzjoni għal seba' snin miflok il-ħamsa li proponiet il-Kummissjoni imma mingħajr ma emendajna il-valur tal-limitu sabiex il-kumpaniji fis-settur ikun jistgħu jadattaw ruhom u nevitaw li kollhom jittraslokaw imorru joperaw minn band oħra. Bżonnu kolli kunnem kontrolli periodiċi fuq l-espożizzjoni tal-ħaddiema fuq eh, il-kadmju u koll um, rajna, e, zgurajna illi kull tip ta' esposizjoni professjonali għal kadmju jew inkella xi kompost tiegħu il-tabib jew l awtorità responsabbli għas saħħa tal-ħaddiema e, għanda uh, tagħmel biomonitoraġġ sistematiku regolari u dokumentat tal-kadmju illi jkun hemm flurina tagħhom il-valur limitu se jkun ta' żewġ mikrogrammi u il-medja eh, ponderata se tkun 0.004 mikrogrammi għat tliet sostanzi l-oħrajn l-arseniku il- il-forma della ħajd u il-moka Eh, ħallejt il-valuri limiti illi proponit il-Kommissjoni u li fuqhom l-Assoċjazzjoni ta' kategorija li rappreżentaw il-ħaddiema u dawk li ħadmu jaqblu minħabba li l-irkupru ekonomiku u għaftit li xejn f'ħafna pajjiżi Ewropej naħseb li huwa mixtieq illi nejnu ftit li l-kumpaniji sabiex dawn jaddattaw ruħom ma din ir-regola b'inċentivi li huma proporzjonali mal-impatt li dawn il-miżuri se jkollu fuq il-budget tagħhom. Il-miżuri kollha li ħadu l-Kommissjoni waħna kollha eh, ma maħsuba biex imorru propju sal-ieħu jinkludu wkoll dawk il-sustanzi il, il, il, il ċitotossiċi mod partikolari fl-annes wieħed fejn qed nitkellmu b'mod espliċitu dwar xogħol illi jinvolvi espożizzjoni għal sustanzi karċinoġeni. Eh, kull sena aktar minn 12 miljun persuna li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa huma esposti għal dawn is-sustanzi perikolużi għaliex huma karċinoġeni, eh, mutaġeni jew oħrajn il-laboratorji fl isparijiet illi jaħdmu sustanzi ċito tossiċi għandhom probabilità tliet darbiet aktar illi jkollhom tumuri li jkunu eh, perikolużi u li l-infermiera esposti għal dawn il-sustanzi għandhom il-possibilità 50% iktar illi korru fit-qala dawn is-sustanzi qegħdin eh, jikkawżaw 2500 eh, imwiet jew inkella każijiet ta' leukemia qed naraw illi dawn in-numri eh, huma verament allarmanti u għalhekk irriħdu n azzjoni ta' malajr. Aħna rridu neliminaw jien nillimitaw l-espożizzjoni għal aġenti kimiċi karċinoġeni jew mutaġeni biex nevitaw il-kansers minħabba il-tip ta' xogħol li persuna tagħmel Is-sostituzzjoni b'sustanza kimika inqas perikoluża mhijiex ħaġa pratika jew xi ħaġa li tista' ssir fis-settur tas-saħħa, almenu mhux fil-futur immedjat għalhekk hemm bżonn nitolbu li dawk li ħadmu jużaw sistema teknoloġika magħluqa sabiex jipproduċu jużu u anke jipproċessaw il dawn il-sustanzi perikolużi, sistemi magħluqin fil- fl-ambitu ta' kura ta' saħħa huma effiċjenti ħafna biex jiżolaw dan il-periklu ma bħalissa mhumiex użati kullimkien u ħafna drabi jintużaw biss parzjalment fl-ambjent ta' tħejjija kontrollata fil-ispiżeriji bżon li konna sistemi malu li jistaw jintużaw kem fejn kun għadin jiġu preparati dawn il-medicini perikolużi fejn il-tekniċi un nis li jaħdmu fl-ispizzeriji ikunu l-iktar ah, esposti jew inkella dawk li jridu jipproċessawhom jew dawk li jridu jitrattaw l-iskart minn dawn il-prodotti. Dan huwa l-approċċ li jiena xtaqt nadotta fir-rapport tiegħi u bħal dejjem anke bħat direttivi ta' qabel Jiena lesta esta eh, li nikkollabora ma' kulħadd sabiex din l-aħħar parti tkun funzjonali u effiċenti kemm jista' jkun. Grazzi. Merci. Euh, pour le PPE, je vais me donner euh, Grazzi ħafna. Issa nixtieq qabel ma nagħti l-kelma lill-oħrajn, jiena naħseb illi eh, hemm bżonn illi dan it-tielet batch eh, ikun lest malajr mill-pozizjoni li aħna adottajna fuq il-tini batch u aħna għedin nidħlu fil-proċess permanenti ta' revizjoni u din hija xi ħaġa li hija verament importanti na iktar u iktar sodisfatta għaliex qegħdin inkomplu dan il-metodu li serraħ fuq l-opinjoni tal-imsieħba soċjali fuq is-suġġett u din hija xi ħaġa verament rilevanti eh, Naħseb illi nistgħu nkomplu naħdmu eh, bl-istess dinamika li ħdimna fuq l-ewwel u t-tieni batch u li jirnexxielna niksbu konsensus fih dan il-Parlament Ewropew sabiex ngħaddu għad diskussjonijiet fit trilogu mal kolleġislatur Qed ngħid malajr ħafna għaliex jiena nixtieq illi nagħlqu fuq dan it-tielet paċ waqt dan il-mandat għaliex aħna nafu illi hemm uh, ir-raba batch għal eh, leġislatura li miss U dan se jkun proċess permanenti, proċess li jibqa għaddej kontinwament. Hemm il-rapport illi eh, smajna u naħseb li dan se permettinna nagħmlu passi l qoddim konkreti irridu nqisu realtajiet eh, settorjali ta' tipi ta' kumpaniji b'fosthom mill-SMEs, imma fl-istess ħin aħna ma nistawx naċċettaw jew jien ma nistax naċċetta li jkun hemm protezzjoni differenti skont it-tip ta' ħaddim. Jiġifieri dawn huma mekkaniżmi ta' appoġġ u ta' protezzjoni illi hemm bżonn illi ikunu offruti fis-setturi kollha. Dwar il-prodotti ċitotossiċi jiena għandi ftit riservi mhux fir-rigward tal-kobor tal-problema li xija problema kbira ħafna u hemm bżonn li nsibu soluzzjoni Imma jiena nibża li din il-kwistjoni hija ftit komplikata wis biex inkunu nistgħu insibu soluzzjoni għalija f'dan il-kuntest. Irridu naraw li huma l-odot jew l-aħjar odot u mezzi li nistgħu nużaw sabiex nħarsu lil ħaddiema illi jaħdmu b'dawn is-sustanzi. Nista' nikkonkludi billi ngħid forsi tidher xi ħaġa stramba imma Eh, irrit nafza li rapport li jek se għamel, li fl-emendi li se nressa, se nressa dawk il- l-emendi li kellu jsemmu l-emissjonijiet mill-moturi li jaħdmu bid-diesel, fi trilogi li se jkonna mal-presidenza Awstrijaka ek se namlu, ma sempliciment jekk dana ma nsolfux il-problema fit-tieni batch, jiena se ninkludi l-istess jew nressaq l-istess emendi għal tielet batch. Mela, issa, għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi, il sinjura Gutlen. Grazzi ħafna, President. Eh, Marita Rufskok ma setax eh, tkun hawnhekk, eh, xtaqet tkun hawn imma t tira tagħha ehm, ma telqitx il-bieraħ. Mela, nitkellem għannom taħħa hija tirringrazzja l rapportera Gea għal rapport mill-perspettiva ta' Marita l-proposta tal-Kummissjoni kienet waħda verament tajba u ma tħoss li hemm bżonn li dawn il-proposti jinbidlu għaliex dawn kienu bbażati fuq il-ftehim bejn l-imsieħba soċjali fuq il-proposta tar rapporter fuq il-kadmju u il-beril Berilju hija l istal li taċċetta fuq il-proposta tar rapporter fuq il-farmak medicini perikolużi Eh, aħna naqbżu u eh, naħsbuha wkoll eh, bħal rapporter li hija appoġġata l-emenda li tħeġġeġ lill kummissjoni biex tkompli tidħol aktar fid-dettall fir-reviżjonijiet ta' qabel imma għandha tħassib dwar l-inklużjoni ta' bosta direttivi taħt l wieħed f'dan l-istadju. La skol waqas timsieħba soċjali għat ma kellhom l-opportunità li evalwaw il-proposti. Ija rat il-lista tal-medicini li rapporter trid li jkunu koperti minn din id-direttiva, per eżempju il-lista proposta ta' sostanzi li se jkunu koperti mid direttiva jinstabu il-progesterone, l-estrogen, u dawn huma normalment intużati għal kontraċettivi u jekk dawn il-medicini jkunu inklużi fil-din il-leġislazzjoni ġifiri se jillimitaw l-aċċess għan nisa madwar l-Ewropa għal eh, kontraċettivi minħabba dan ir-rekwiżit fil-leġislazzjoni u għas-senjura Ulfskog dinja xi ħaġa inaċċettabbli u dan għaliex is-sustanzi koperti mill-annes wieħed għadhom koperti mill-artikli kollha fid-direttiva anki l-artiklu 4.1 fid-direttiva eh, blekkim blekk imsejjaħ rekwiżit ta' sostituzzjoni u dan ifisser illi l-ewwel obbligi ta' dawk li ħadmu għandu jkun illi jissostitwixxu dawn is-sostanzi mingħajr ma jagħtu każ ta' konsiderazzjonijiet oħrajn. Minħabba n-natura ta' dawn il- Is-sustanzi se tkun xi ħaġa verament diffiċli. Eh, Marita ma tistax tappoġġa kull tip ta' emenda li se jdajfu id-dispożizzjonijiet fl-artikli ta' din id-direttiva propju wara li aħna saħħaħna il-leġislazzjoni fl-ewwel batch. Mill-perspettiva ta' Marita, aħna rridu nħarsu lejn kull waħda minn dawn il-mediċini individwalment kif għamilna b'kull sostanza oħra sa' issa dan il-proċess irrid eh, issir għaliex l-inklużjoni fis-CMD għandha konsegwenzi fit-tul jekk dawn is-sustanzi ma jistawx jiddaħlu fis-CMD hemm alternattivi leġislattivi oħrajn fil-qasam tal-saħħa u sigurtà um, nistgħu nitolbu wkoll il-Kummissjoni biex tevalwa ċerti sustanzi għaliex dan huwa approċċ li rnexxa ħafna fl-immodi bosta sustanzi li l-Parlament talab fl-ewwel batch issa jinsabu fit-tielet batch Fu il-proposta fejn l-istati membri jridu jagħtu uh, inċentivi fiskali sabiex uh, il-kumpaniji jkunu jistgħu uh, eh, taffu xi ftit it-telf li sejbatu minħabba din il-liġi il-marita ma tistax taqbel trid tisħaq ukoll fuq il-fatt li l-klim il fat li l klim il probably u possibly kif hemm fl-emenda 21 u 22 huma problematiċi fil-rigward tal-inklużjoni ta' sustanzi għaliex hekk se noħolqu inċertezza legali kbira jew sustanza tkun inkluża fid-direttiva jew mhix se tkun inkluża. Peress li Marita hija ko-president hija tridni wkoll insemmi kwistjoni proċedurali importanti minħabba il-proposta dwar il-sustanzi perikolużi eh, aħna se jkonna wkoll ninvolvu il-Kumitat MV aktar milli kien involut sa issa għaliex is-saħħa pubblika u b'mod partikolari prodotti farmaceutiċi huma espliċitament jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura McIntyre. <coughs> Thank you, Chair. Um, I'd like to broadly welcome this uh, third phase of, of CMD. Um, I and thank the Kontenta li ser nerdew dil-fazi ta' CMD nifaħar li rapporter għal-ħidma tagħha. U naħseb tkellimna dwar dan qabel. Il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq snin ta' eżaminazzjoni ta' valwazzjonijiet ta' kontrolli ġifiri għandhom proċess rigorus għal-limiti. U rridu noqdu attenti. Mill-li nibdlu għam mod arbitrarju, naħseb illi il-rizultat għandu jkun illi naslu għal l-inqas livelli possibli, ġifiri livelli jinqas minn dawk fil-leġizlazzjoni. L-istati membri għandhom jinvestu fil-xjenza u jinkoraġġixxu l-negozji sabiex jaslu għall-inqas livelli possibli, però ma nix namlu livelli b'mod arbitrarju li huma daqstant baxxi li fil-fatt ma nkunix nistgħu ninforzawhom. L-abilità li ninforzaw il-livelli fuq il posta tax-xogħol hija l-iktar ħaġa importanti. Jiena kont sorpriża illi CMD2 ma kienieċ eh, taħt punt erba tal-agenda għalix mill-li qed nifhem it-tieni fażi ta' CMD għada d deja fin-negozjati dawn għadhom ma spiċċawx. Issa ser naddi għal tħassib ta' natur iktar ġenerali. Minkejja dak li rridu naraw t tlieta, aħna għamilna dak kollu li stajna sabiex ikolna proċess konsistenti għalaqna l-ewwel fażi dak li tal-limna mill-ewwel fażi Umbat għaddiet għaddini fazi. U naħseb li għanna nikkonkludu b'mod komplet it-tieni fazi bid-diesel jew minajru illi naf illi huwa tħassib prinċipali ta' surrolan bħalissa. Umbat naddu għal proċess ta' CN3 Mux għet jiddispjaċini li ser nibdew il-proċess, pero mħazba. Irridu nikkonkludu ta' qabel sabiex nibnu fuq il-proċess. Aħna biddilna xi affarijiet tal-imna mill-metodi tagħna daħħan affarijiet ġodda. U jiddispjaċini jekk nipprovaw namlu kollox b'mod parallel mhux f'sekwenza bħalma xtaqna namlu b'mod oriġinali. Mux se waqfu negozjati, però verament naħseb li rridu nikkonkludu l-pozizjoni. U nikkonkludu t-tini fazi. Xi kummenti speċifiċi jina naqbel ma tħassib dwar il-mod kif se nkejlu l-espożizzjoni għal kadmi partikolari. Nappoġġa l-inklużjoni tar-rapporter tal-monitoraġġ urinarju sabiex nassiguraw il-protezzjoni tal-ħaddiema. Ħafna nies qalulu illi qaluli li li nkejlu livelli fl-arja mhux biżejjed irridu ninkludu dan il kejlu ukoll. Interessata li nisma' mill-Kummissjoni għalfejn dan mhux se jsir. Nafu kol li parti mill-industrija riċentament indunad din proposta u esprimiet tasib mux biz dwar il-kandmju iżda wkoll dwar il-berilju u il-formaldehyde. F'pajjiżi f'dan il-każ eh, l-eżekuttiv ta' s-sigurtat kellem dwar dan. Forsi bħala kumitat għandna nistaqsu lill-PRS sabiex teżamina l-evalwazzjoni ta' impatt illi il-Kummissjoni provditilna naħseb li f'dan il-każ mhux biss għal dawn is-sustanzi biss, però b'mod partikolari għal kadnju tajjeb illi ikonna eżaminazzjoni ora tal-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni. Grazzi. Iva, biex inwiġa għal mistoqsijiet tiegħek fuq il negozjati fit trilogu fuq il-CMD 2. Jiena qed jgħat f'kuntatt mal-presidenza Awstrijaka se jkollna laqa oħra trilogu mala kemm jista' jkun jiġifieri fil-bidu ta' Settembru. L-Onorevoli Calve Chambon. Grazzi ħafna, Sur President ħanaddi għal-lingwa ta' Cervantes. Grazzi. Din fit-tielet fażi ta' ħidma fuq dan il-test ta' dan il-xogħol illi irid kompli minnaħa tal-Kummissjoni u anki min-naħa tagħna il-ħin kollu rridu bidlu jew naddattaw il-livelli iktar riskju ta' dawn il-ħaddiema li jkunu esposti għal dawn is-sustanti fuq il-post tax-xogħol u dan irrit ikun prezentata l-ek xogħol xol irrit jitkompla, irrit jisir xol kontinwu eh, skont il-teknoloġija u l iżviluppi li qed isiru u l-kapacità li għanna li nintervjenu u li nkejlu dawn il-riski. ħafna drabi il-protezzjoni eh, l-ola eh, eh, offruta tista' tkun meta il-livell ta' periklu jkun zero imma dana mhux possibbli, però hija ħaġa tajba li nkomplu dejjem nżommu din l-evalwazzjoni għaddejja. Aħna kontenti ħafna bix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni u anki x-xogħol li għamlet ir-rapporteru l-approċċ li adottat. Jiena naħseb peress li l-għan huwa komuni u m'hemmx dubji fuqu żgur li se niksbu riżultati pożittivi. L-unika ħaġa li rridu nżommu f'moħħna u l-perfett huwa l-għadu ta' dak li huwa tajjeb. Għalhekk irridu naslu għal dak li huwa tajjeb malajr kemm jista' jkun. Kif qalet is-Sinjura Geja. U naħseb illi l-esperjenza illi ksibna wara l-ewwel żewġ pakketti għanda s-servina sabiex eh, l-ambizjoni ma tiblokkax dak li huwa possibbli u pratiku. Dak kif għamilna fit-tieni batch għad-diesel jiena votajt favorih u jiena naqbel ukoll illi dan għandu jkun id-diesel għandu jkun inkluż ukoll. Jiena għadni tal-istess fema imma jekk l-esperjenza u rietna illi se neħlu minħabba fek u li l-affarijiet se jeħlu fit trilogu li ma nkunux nistaw insibu eh, mezz ta' kif noħorġu mill-impass u għalek dan il-benefiċi li nistaw nofru li ċittadini ma nofru għalomx aħjar illi eh, nieħdu pass lura blokkajna ma blokkajniex it-tini it pakket u se nispiċċaw issa biex niblokkaw it-tielet wieħed għalhekk irridu nagħmlu dak li huwa possibbli u malar kemm jista' jkun. Aspetti aktar tekniċi ta' dan il-rapport u eh, irrit naqbel ma l-rapporter u naħseb li nista naqbel ukoll ma dak li ntqal fuq il-kadmju. Fuq l-aspetti l-aktar tekniċi irrit ngħid li aħna qegħdin nitalmu mhux kollha aħna bħal Marita li hija eh, esperta fuq dan is-suġġett u qegħdin nitalmu permezz ta' permezz li nisimgħu u nisimgħu lill-aġenti soċjali f'mument fejn irridu nibbilanċjaw il-proposta ta' direttiva u naraw kif nistaw intejbuwa. Il-proposta diġajja tajba imma jekk hemm il-possibilità li ntejbuha tant l-aħjar fuq il-prodotti sitotossiċi u l-medicini perikolużi. L-importanti mhux illi il-ħaddim ikun jaħdem f'laboratorju jew band oħra f'xi mina, imma li dal-ħaddim ikun min ikun jaħdem fil kuntatt ma' dawn is-sostanzi, m'hemmx fejn ikunu mediċini u għalek aħna sa irridu nitkelmu, irridu nibqaw nżommu moħna miftuħ. L-ikbar il li nistgħu nagħtu tant l-aħjar imma dejjem fil-limitu tal-possibli mux mill-aspett ekonomiku, imma possibli mill-perspettiva pratika u mill-perspettiva politika. Jiġifiri illi dak illi rridu niksbu ma, jisarrafx fostakolu għalina, kif għalet il-Sinjura McIntyre, għalix aħna irridu issa eh, nalqu dawn il- il-fażijiet ma jistax ikun nibqaw nħallu nkomplu bin u l-fażijiet jibqgħu miftuħin. Irridu wkoll ovvjament nżommu f'moħna l-aspetti ekonomiċi, il-fattibilità ekonomika, nżommu f'moħna l-SMEs, da kollu rridu neħduh bis-serjetà ħafna u aħna sen se nippruvaw namlu dan kollu f'ambjent verament pozittiv u nippruvaw nipprovdu għajnuniet u nsibu mezzi illi jippermettu lill kumpaniji verament joffru din il-protezzjoni u ma joqodux ma jkollhomx għalfejn joqodu eh, jaħbu jew inkella jirrikorru għal eh, dawn il- irridu nkomplu naħdmu biex inħarsu s-saħħa tal-ħaddiema. Merci pour la GUE, Monsieur Le, Le Yarik. Grazie, l'Onorevole Le Yarik. Grazie ħafna, Sur President. Jena rrit nifraħ l-kollega Aġeja għal-ħidma li għamlet fuq dan it-tielet pakket fuq id-direttiva li tillimita l-esposizjoni għal sustanzi karċinogeni u mutageni l-ambizjoni tal-Federazzjoni Ewropea ta' Trade Unions illi kollom limiti ġodda eh, għall-espożizzjoni għal 50 sustanza minn issa sal-2020 u għad baqanna ħafna x'namlu. Iva hija responsabilta tagħna u għar-rwol tagħna illi naħdmu sabiex inħarsu il-ħaddiema kollha mingħajr ebda eċċezzjoni Eh, l-emendi li jen fuq il-mediċini sito tossiċi huma tajbin u utli għaliex dawn huma il-mediċini illi jintużaw biex eh, ikunem eh, jiġi trattati dak il-mart, jiġi trattat dak il-mart illi feċ wara li l-persuna tkun ġiet esposta għal dan it-tip ta' sostanzi persuni eh, illi ikunu u koll esposti għal dawn il-skart ta' dawn il-sustanzi, dawn il-medicini u huma verament velenu għalihom. Għalhekk hemm bżonn li insibu sostituti għal riżultati kliniċi u anke nillimitaw il-ħin tal-espożizzjoni. Il-proposta li nifissaw il-limiti ta' espożizzjoni għal medja ta' 8 sigħat kull ġimgħa kull jum u 40 ta' fil-ġimgħa hija utli għaliex il-personal mediku sfortunatament jaħdem iktar sijat u għalhekk irridu u wkoll il-sovra espożizzjoni li huma eh, ibatu minna għal dawn il medicini u sustanzi karċinoġeni anki fuq l approċ finanzjarju biex sakemm tgħaddi din il-jad il-perjodu ta' transizzjoni nistgħu naqblu miegħu nappoġġaw imma ma naqat ninsew il-għan ewlieni tagħna li nħarsu is-saħħa tal-ħaddiema għandna dubji dwar il-proposta ta' estensjoni minn ħamsa għal sitt snin għall-adattament għal fil-każ tal-berilju hija responsabilità tagħna illi nevitaw ir-riski u natu il-mezzi lil ħaddiema biex jipproteġu ruhom billi innaqsu l-espożizzjoni tal-popolazzjoni għal fatturi kollha ta' riskju. Naqbel mal-proposta illi għamel il-President li mannix laqas ninsew il-ħtieġa illi nerġaw ninkludu dawk l-emendi fuq l-emissjonijiet tal-muturi li jaħdmu bid-diesel għadna ma qbilniex fuq u dan il-punt imma naħseb illi dana għanna n-proponuħ l-publiku għalix din ħafna riski illi jolqtu ħafna nis fuq il-post tax xogħol naħseb irridu inqisu illi s-saħħa fl-aħħar mill-aħħar m'għandix prezz. Dili Nepala Madam Milan. Signora Deli Mishaw, Signora Milan Laqas. Issa, l-Onorevoli, eh, Sur Olsen. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, Sur President, Sur Roland. Grazie ħafna l-rapporter u kol. Għal-rapport tajjeb ħafna. Nishtiq najt u koll li għata pjaċi li edin għawek niddiskutu di kwistjoni f'dan il-komitat. Jina senżon fil-qosor bħalma ser namel tliet punti sempliċi ħafna l-ewwel net nirrepeti di kwistjoni li qed tajdu. Din hija direttiva fantastika verament għandha seta' meta sustanza titbaġa fid-direttiva hemm rekwiżit ta' sostituzzjoni u hemm limiti tekniċi m'hemmx tħasib ekonomiku, jiġifieri meta sustanza tidħol taħdin id-direttiva trid tinbidel. Din hija responsabilità kbira ovvjament għal leġislatur u għal kummissjoni li qed tipprepara l-proposti għalhekk għandna proċess rigoruż qed naċċettaw eh, pariri xjentifiċi, nitkellmu mar msiba soċjali u mbagħad għandna evalwazzjoni ta' impatt eh, sħiħ. U għandna l-kolleġislaturi li qed jeżaminaw il-proposta wkoll u dan ifisser illi mhux qed nimxu daqstant ta' malajr daqs kemm xi partijiet interessati jixtiequ, però rridu nirrispettaw dan il-proċess sabiex niżguraw illi verament inkunu qed nikkonsidraw l-effetti kollha. Dak huwa l-ewwel punt tiegħi. It-tieni punt huwa dwar il-kwistjoni li semmejt int, Sur President, u li semmew xi membri oħra rridu niżguraw illi l-aġġornament ta' din id-direttiva isir proċess regolari u aċċettat il-Komissarju Tissen u il-President Juncker, it-tnejn li huma għalu li dan huwa element importanti tal-pilastru soċjali, però taħdin din il-leġislatura rridu niżguraw li dan ikun proċess li ma jispiċċax ikun proċess li jibqa dej, ikollu ħames, sit fażijiet, saba fażijiet, rridu nieħdu l-ħin tagħna u nagħmlu il-proċess b'mod tajjeb bħalma qalu xi wħud u importanti wkoll illi it-tin u it-tielet beċ eh, jintemmu taħt din il-leġislatura din hija responsabilità politika illi hija fidejn il-Parlament u l-Kunsill. Il-Kunsill sissa kien pożittiv ħafna lejn il-proposti tal eh, kummissjoni u kien u konkluda l-approċċi ġenerali b'għod iktar maġġel minn oqs maħra soċjali. Dwar il-drogi tossiċi, din hija xi ħaġa il kummissjoni tieħu bis-serjetà b'serjetà kbira l-Kummissarju Tisin hija involuta b'mod parzjali f'dan irridu nsibu soluzzjonijiet prattiċi ta' kif nistgħu ngħinu lil dawn it-12 miljun ħaddiema illi rapporter irreferi lihom dawn diġà jaqgħu taħt il- direttiva għafas illi tirregola is-saħħa u s-sigurtà għandna e, gwidi speċifiċi li ħriġna però bħala kummissjoni aħna ħadna l-impenn illi naħdmu aktar fuq dan, però bħalma diġant qal illi npoġġu grupp ta' sustanzi taħt din id-direttiva iwassal għal tassib legali serju iżda wkoll politiku dan fidejkom għaliex mhux biss qed naraw x'inhuma il-profitti tal-kumpaniji u il-protezzjoni tal-ħaddiema, però qed ukoll insibu bilanċ bejn il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-effiċjenza tal ħaddiema u l effiċjenza tal-kura. Hemm kwistjonijiet legali ta' kif inti bilanċ taħt id-direttiva is-servizzi legali għandhom problema kbira b'dan, però hemm ukoll il-kwistjoni li hija riflessa tajjeb ħafna fir-rapport ta' kif tista' tintroduċi tintroduċi ċertu tip ta' bilanċ fil- fil-direttiva ċertu tip ta' kejl, għax palma għad din id-direttiva hija awtomatika Għalhekk jekk ikun hemm evalwazzjoni tal-effiċjenza tal-kura din ser tibdel id-direttiva u tibdel mod kif iħarsu lejn e, id-direttiva is-sustanzi. Palma għad hemm tħassib kbir kemm legali kif ukoll politiku Irridu namlu analiżi siħa tal-effetti kollha li jista' jkun hemm jekk nintroduċu dawn is-sustanzi taħt id-direttiva. Grazzi ħafna, grazzi sur President u rapporter. Grazzi, Signora Ġeja. Sì, vorrei ringraziare tu. Iva, jina rritni ringrazzja lil kulħadd anke l-Kommissjoni għall-evalwazzjoni u suġġerimenti f'dan l-ewwel skambju ta' idejat u opinjonijiet illi kellna Zgur illi se jippermettulna illi naħdmu u inkomplu intejbu dak li diġa għanna dinja bazi, pero bazi li zgur tista tittejjeb bl-impen ta' kulħadd. Irrid inserħilkom moħkom fuq il-perplessitajiet li għandkom u tħassib li għandkom fuq il-medicini perikolużi Aħna maħniex qed ngħidu illi rridu nissostitwixxu mediċini li issa qegħdin isalvaw il-ħajja ta' bosta miljuni ta' morda fl-Ewropa qegħdin nitolbu sempliċement li l proċessi u l-fażijiet ta' pre preparazzjoni ta' imballaċ u tal-amministrazzjoni ta' dawn il-mediċini jissiru f'ambjent illi il-min ikun qed eh, jimmaneġġa bihom ma jkunx espost tal-periklu. Jekk immedjatament m'hemmx il-possibilità ta' mediċini sostitutivi illi għalmenu dawn il-ħaddiema ikunu imħarsa. Għalhekk jiena moħim istrih illi adottajt approċ pozittiv u sostenibli Jiena ma provajċ inkompli innaqas il-limiti għalla volja aħna nafu illi il-għana ħari u għalli neliminaw kompletament il-karċinogeni u illi nħarsu il-ħaddima imma emmek fejn ikun hemm il-possibilità illi il transizjoni tejn sabiex jinħolqu sustanzi ġodda li jistaw jintużaw jiena ipprovajt kemm jista' jkun biex nuża dan l-istrument, jiġifieri il-provajna eh, nestendu il-perjodu ta' tranzizjoni sabiex il-kumpaniji eh, ma jkunux imġela jalqu il-għażla bħala kodeċislaturi hija ċara is-saħħa kif qal il-kollega Lujarik, is-saħħa m'għandix prezz Ovvjament imma jekk wieħed jkollu jħallas il-prezz li jitlef ix-xogħol għaliex il-kumpaniji jgħalqu jew imorru joperaw minn pajjiżi oħrajn, allura f'dak il-każ jekk wieħed jista' joffri xi tip ta' eh, appoġġ inkunu għalmenu għamilna sforz u rrid eh, ngħid ukoll illi meta kont qed infassal din il-bażi għal xogħol fuq id-direttiva jiena smajt ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u anki anki rappresentanti tal-imprenditori. Jiena mandi ebda interess na minnaħa u laqas minn oħra. L-interess tija huwa li nħares is-saħħa tal-ħaddiema minn banda il-saħħa tal-imprizi, il-benesseri ekonomiku u koll, imma biex wieħed ħares dawn tal-aħħar manna għatin eh, nikkompromettu is-saħħa tal-ħaddiema. Inħeġġitkom biex tkomplu tejnuni tkomplu tappoġġawni u għenuni biex intejjeb din il-proposta għaliex naħseb li l-bażi hija tajba però nemmen ukoll illi il-riżultat eh, finali jista' jkun wieħed verament eċċellenti. Grazzi. Jiena ma kontrajt is-Sur Simon għalhekk għandek il-kelma. Grazzi, President. The rapporteur on some eh, really excellent and Nifraħ li rapporter fuq il-ħidma tagħha speċjalment fejn titħol l-espożizzjoni tal-ħaddim għal ċertu sustanzi ir-riskju evidenzjali u l-effetti fuq termin ta' żmien twil ġew dokumentati għal iktar minn 30 sena m'hemm l-ebda dubju min-naħa ta' xjentisti ta' kull sena eluf ta' ħaddima fil-qasam tal-gwerza s-saħħa imutu minn lukimja, minn ibatu minn ċertu problemi tas saħħa ikkorru u dan mhux meħtieġ. Ser niprevjenu dan milli jiġri dan kollu l ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tal-gwerza tas-saħħa. dawn huma wkoll probabbilment bħal bħalma hemm miktu fl-ARC irridu naqsu l-espożizzjoni minħabba in-natura u l-użu tal dawn is-sustanzi illi jikuraw il-kanċer eh, fexiren ta' eluf ta' pazjenti ta' kull senna. E, l-evidenza diġa teżisti, ila teżisti xiren ta' snin jekk hemm irrieda dan jista' jsir ta' malar fidan CMD tlieta. Dawn l-emendi għandhom l-appoġġ ta' trade unions Ewropej, nazzjonali ta' professjonisti fil-qasam, esperti akademiċi u oħrajn. Dawn kollha naqdu flimkien tel nimna magħhom kollha u jridu azzjoni li tittieħed issa mhux fil-futur minn Kummissjoni Futura u Parlament Futur, però jridu l-azzjoni issa. L-emendi ta' CMD 2 waslu għal aktar mendi sabiex nindirizzaw dawn u dawn l-emendi cmd tlieta qed jibqgħu jibnu fuq dan l-impenn. Il-Kummissjoni ma ħarġitx bi proposti dwar dan ħlif li tajt li għandha gwida, però dil-gwida ħarġet fl-2010 u għandha tiġi aġġornata minħabba wkoll l-iżviluppi teknoloġiċi. Il-gwida tal-Kummissjoni hija biss parir għandha tiġi inkluża fil-leġiżlazzjoni sabiex ikun hemm impatt reali. Hemm periklu li jekk l-azzjoni ma tiddoħħeġ issa il- Kummissjoni mhix se fi żmien sentejn erba' jew 10 u forsi 10 sin oħra nkunu għadna hekk nitkellmu dwar dan u l-kalima kollha jgħidu kemm importanti però ħadd ma jgħid fil-verità ser nagħmlu dwar dan issa. Grazzi. Grazzi. Mela eh, l-iskadenza l-emendi l-4 settembru Eh, nivvotaw fit-18 ta' Ottubru. Issa naddu għal punt 6 tal-agenda tagħna se neżaminaw la bozz tar rapport annwali fuq il fu fuq il-politiki tal l politiki soċjali fiż-żona tal-euro. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, and thank you for this. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ta' din l-okkazjoni sabiex eh, nindirizza din l-udjenza u nitkellem dwar l-scoreboards din l-okkazjoni. F'Novembru li għadda il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea proklamaw il-Pilastru Ewropew għad-Drittijiet Soċjali fil summit ta' Gothenburg u kien hemm impenn għal 20 prinċipju dritt fondamentali għal suq ta' xogħol ukoll u għas-sistemi tal-soċjali. Mm, Irrid ikun hemm id-dritt għal pagi ġusti, bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali, tul minimu, kumplament il-Kummissjoni qed id-deventi d-drittijiet tal-ħaddiema f'dinja li qed tinbidel. Fil-pakketti li ħriġna f'Marzu rajna il-progress tal-Istati membri fil-prioritajiet U rajna u koll rakomandazzjoni speċifiċi għal pajis u għall ewwel darba rajna u koll rapporti għal pajis b'enfasi speċjali fil qasam tal-prioritajiet ta' drittijiet soċjali, id dejta mill-scoreboard soċjali li nużawta biex naraw x'inhu l-impjiegi u l-prestazzjoni ta' l-istati membri. Il-pilastru jidħol fil-agenda tal-Kummissjoni irrid ikun kumpass għal ħidma ħjar u kundizzjoni tal-ħajja ħjar fl-Unjoni Ewropea. Irridu drittijiet indaqs aċċess indaqs għas-suq tax-xogħol, kundizzjoni tax-xogħol ġusti, irridu nappoġġaw il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni wkoll dawn it-tliet dimensjonijiet għandhom tnax il-qasam u il-scoreboard għandha 14 indikatur u anzi 14 indikatur primarju u seba' oħra sekundarji Hemm ukoll tlieta u design indikatur fil-qasam tal-edukazzjoni dawn ġejjin minn sorsi, ġejjin minn l-Eurostat, OECD u n-numru ta' tħarriġ. L-istħarriġ konġunt eh, javalwa il-koerenza statistika u hemm ukoll għodda ta' vizualizzazzjoni online fer 24 eh, lingwa qed nagħmlu kol taqsira ta' riżultati prinċipali din hija mm, disponibbli fil-link u tista' issibuha wkoll search engine tistgħu issibu social scoreboards u dan tkun scoreboard u dan ikun fil-riżultati. Fil Aħna daħħalna sitt tipi ta' grafika eh, interattiva. hemm il-granularità soċjali, il-konverġenza soċjali u eh, l-isfidi soċjali. Ser nibda bl-ewwel punt. Da dil-għodda nħolqot sabiex inżidu l-valur miżjud tal eh, medji nazzjonali skont il-gruppi tal-popolazzjoni. Naraw eżempju hemm per eżempju ir-rati tal-qatt nistaw namlu orni fil-tabella permess tal-prestazzjoni, ir-rati tal-impjek imorru bejn 57.8 fil-Greċja fl-2018 għal madwar 8% fil-Svezja, però din it-tabella toffri iktar informazzjoni qed naraw id-disgregazzjoni bil-sess Nistgħu naraw li f'xi pajjiżi bħal Finlandja, Latvja, eh, Svezja fost l-oħrajn il-nisa u l-irġiel huma medja simili, però per eżempju f'Malta l-Italja u l-Greċja hemm differenzi kbar. Disaggregazzjoni oħra hija dik tal-età. Tistaw taraw xinu ma l-sfidi għal gruppi differenti tal-età, per eżempju dawk il-ħaddima li għadhom iktar età u dawk zaza. Per eżempju fl hemm eh, rata olja għazzaza, pero pajizi għal għandhom sfidi kemm għazzaza kif ukoll l ħaddim iktar anzjani. Naraw ukoll dan fil-edukazzjoni ħarisna lejn nofs il-popolazzjoni li għanda eh, edukazzjoni sekondarja din mm, di popolazzjoni ħafna minnhom mhumiex impjegati, nistgħu naraw id-differenza bejn dawk l-inqas edukati u dawk l-iktar edukati u l-inqas differenza hija fil-Portugal. It-tieni tabella fejn naraw il-konverġenza il-pilastru soċjali għandu l għannu ukoll li jkun kumpass għal proċess imġeddet tal-konverġenza l fuq soċjali u ekonomiku sabiex jkollna kondizjoni tal-ħajja ħajja l-pilastru jrid jgħin lill-Unjoni Ewropea sabiex tilħaq livelli aħjar dawn it-tabelli li ser nuri hawnhekk iħarsu lejn jekk il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u x'qed jagħmlu konverġenza għal prestazzjoni aħjar f'dawn l-indikaturi. Hawnhekk għandna eżempju dawk li jitilqu kmini mill-edukazzjoni u t-taħriġ dik il-parti biċċelesti turi prestazzjoni għolja fl-istati membri għal dik sena partikolari, per eżempju, meta niġu għatna ta' dawk li jitilqu aktar kmini mill-edukazzjoni, eh, l-Unjoni Ewropea turi konverġenza l fuq Però da mhux l-istess fil-konverġenza soċjali u fil-situazzjonijiet indaqsu il-tħul lanqas fir-rata tal-qatt. Jekk nistaqsi kemm f'kemm mill-14 indikaturi hemm konverġenza l fuq jekk inħarsu ta' malajn lejn l-14 indikatur, forsi fit-tlieta hemm konverġenza l fuq fl-oħrajn jidher li għatfadal ħidma xissir. L-aħħar tip ta' tabelli, l-aħħar għodda li xtaqt nuri, il-heat maps periodu qasir jistgħu juru fejn huma l-isfidi prinċipali għall pajjiżi u għall-Unjoni Ewropea kollha kemm il-ħidma tagħti ħarsa ġenerali tal-prestazzjoni tal-Istati membri fil-14 indikaturi prinċipali. Hemm ħames bins u 20 fil-mija tal-valuri minn 11 sena ta' osservazzjoni. Il-viola huwa l-aħjar prestazzjoni, l-aħjar 20 fil-mija, u mbagħad hemm il-valuri l-aħjar valuri bejn il- fl-2005-2015 il-Belġju fuq il-xalluk taraw ħafna viola. F'dan il-kas e, kura ta' s saħħa tfal u tħul indaqs fos l-oħrajn, pero dan ma jurix li huwa kas pasma ta' priorità, għalhekk irridu nerġgħu nsibu ordni u nsibu bilanċ bejn bejn is-soluzzjonijiet ħafna mill ħafna mill-pajjiżiet iġib isibu ċertu sfidi, in-naħa ta' xellu qed naraw fejn il-pajjiżi għandhom l-iktar sfidi. naraw li għall-Unjoni Ewropea kollha kemm jidher illi l-iktar sfidi kbar huma relatati mal-inugwaljanza fil-fitħul l-impatt ta' trasferimenti soċjali u ċertu miżura meta ħarsu lejn il-pajjiżi li għandhom l-iktar sfidi f'dan il-qasam huma l rumanija l-Greċja, l-Italja, l-Bulgarija, Spanja u l latvija U dawn ir-riżultati huma wkoll skont il-riżultati ta' stħarriġ tal-Eurobarometru huma il- diżugwaljanza, protezzjoni soċjali u l-qat dawk li ċittadini l-aktar imħasbin twarom. U dawn l isfidi kienu differenti fl-2010 meta tħassib kien l-iktar fuq il-qat u dawk li jitilqu twini mill-iskola il diżugwaljanza ġiet iktar tard jekk iħarsu lejn qabel il-kriżi il-sfidi jerġa' kienu differenti konna imħasba dwar id-differenza ta' impjiegi bejn is-sessi dawk li tuqmini mill-iskola sabiex nagħlaq irridu unjoni iktar inklusiva u ġusta din hija priorità l-Kummissjoni il-pilastru soċjali joffri opportunità għal għafas ta' governanza iktar ġust u din lodda li ta' unek tista' tajn sabiex namlu deċiżjonijiet informati u din hija disponibbli fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Din tiġi aġġornata e kif il-Jurastat jaġġornaw il-valur tagħhom online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 ciekawą i mam nadzieję wnoszącą. Grazie tassew, nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni Ewropea għal din il-prezentazzjoni interessanti. Dan huwa kontribut importanti ħafna għad-diskussjoni tagħna. Il-Kumitat tal-Impjiegi din is-sena ippreżenta ir-rapport speċjali tiegħu. Din id-darba mhux biss opinjoni, Jina konvint minn żewġ aspetti. Il-kozjoni soċjali, l-importanza tal-kozjoni soċjali, l-kustjonijiet ta' xogħol u dawn iż-żewġ affarijiet rridu nagħtuhom importanza. Din il-Kummissjoni issa qed tħejji politika ġdida ta' koeżjoni u nittama li din il-politika ġdida ser tkun integrata iktar ma' semestru Ewropew. L-ekonomija Ewropea edha tkompli tikber u dan nistgħu naraw l-investimenti illi qed isiru. Fil-bidu ta' din is-sena il-qatt fl-Unjoni Ewropea kien fuq l-istess livell anzi kien 8.6% li għal iktar rata baxxa mill-2008 iżda xorta waħda għad fadlilna ħafna qatt. Fir-rapport tiegħi nixtieq nenfasizza l-aspetti li għandna nagħtuhom iktar importanza fosthom. Il-qatt fost iż-żgħażagħ il-protezzjoni soċjali, sistemi ta' sigurtà soċjali u xi elementi oħra. Naħseb li CSRs ir-rapporti għal kull pajjiż mill-Kummissjoni għandhom jiġu analizzati kif suppost. Dawn huma elementi importanti ħafna tas-semestru Ewropew, iżda l-istati membri mhumiex qegħdin jimplementaw dawn ir-riformi kif suppost. U għalhekk kollox qiegħed jiġi ittardjat. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż għandhom jinkludu ammont limitat ta' rakkomandazzjonijiet universali. Unemmen, nemmen u nittama illi se nkunu nistgħu noħolqu suq ta' xogħol iktar integrat. u gruppi li huma zvantaġġati m'għandniex ninsewhom, għandna nżommuhom f'moħħna. Apparti minn hekk għandna nżommu f'moħħna lil dawk li għandhom kuntratti mhux tas-soltu. Il-post tax-xogħol hija dejjem jinbidel għandna wkoll rivoluzzjoni diġitali u il-ħiliet għanna għalek dejjem nipruvaw inlaħqu magħhom. Għanna nek nipromuvu l-edukazzjoni tul il-ħajja. Issa, biex nikonkludi, nixtieq ngħid illi hemm bżonn niżguraw li jkun hemm bilanċ bejn il-posta xogħol u l-ħajja soċjali u ninvestu fiktar crashes ta' kwalità fejn jinżammu tfal. Lest li naħdem b'mod kostruttiv fuq dan ir-rapport. Grazzi tassew, nagħti issa il-mikrofonu li Shadow Rapporter Javi Lopez. Grazzi, President. L-ewwel net irrid nirringrazzja lir rapporter għax-xogħol li għamel u għall illi batilna bħala Shadow Rapporteur naħseb li huwa biċċa xogħol eċċellenti li nibdew naħdmu fuqha fil-ġemat li ġejjin għaliex qed narraw illi um, jispjega sew ix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni fi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż. Aħna naqblu ma, ma sensitività illi eh, spiega il-rapporter fil- prezentazzjoni tijaw, jina kolli mandi xiftit kommenti x'namel f'dan ir-rigward għaliex il-periklu li naraw meta nitkellmu fuq ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, is-CSRs, u anki l-evalwazzjoni li tagħmel kummissjoni tas-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa hija li issa qegħdin eh, eh, issa bidejja fuq zaqna nafu li s-sitwazzjoni ekonomika tiebet dawn l-aħħar snin fit tkabbir il-ħolqien tal-impjiegi u anki tnaqqis tad-deficit hemm iktar stabilità makroekonomika u l-budgets nazzjonali dawn huma tliet indikaturi l-kbar li qegħdin eh, juru titjib notevoli u edin imorru lura għal dawk il-livelli li kellhom qabel il-kriżi ekonomika, però naħseb illi eh, m'għandniex laqas naħbu il-fragilità fil- fl-ekonomija Ewropea għalhekk hemm żewġ elementi li rridu noqogħdu attenti għalihom dawn huma perikli. Jiġifieri il- il-ġerħiet ta' dawn l-aħħar 10 snin għadhom jinħassu b'mod partikolari fuq livell soċjali u r-rapporter semmihom dawn imbagħad mill-banda l-oħra Id-differenza kbira li teżisti bejn illum u 10 snin ilu hija li id-dejn Ewropew żdied b'mod konsiderevoli u dana għandu jiftħinna jnejna għal mod kif aħna eh, hemm il-possibilità illi nerġaw nifaċċaw xi kriżi oħra. Għalfejn qed ngħidu dan jien għaliex mannix noqodu issa bidejna fuq zaqna, irridu naraw illi it-kabbir ta' dawn l-aħħar snin huwa dovut tal ċerti deċiżjonijiet li aħna ħadna manki kiex deċiżjonijiet li maħna ma ħadniex dan it-kabbir ekonomiku u s-sitwazzjoni bbażata fuq il-politika monetarja eh, tal-Unjoni Ewropea li hija iper espansiva u anki fuq livell nazzjonali il-żoni tal- tad-dinja qegħdin jikbru ħaġa li ma tiġrix ta' spiss u anki l-prezz baxx ta' żejt li kellha impatt pożittiv fuq l-ekonomija Ewropea. U meta xi ħadd xi wieħed minn dawn l-elementi se jisparixxi eh, nista' għandna nistaqsu se nkunu lesti din hija l-mistoqsija li rridu nwieġbu u dana jiena qed ngħidu għaliex irridu nkunu lesti għall kriżi li jmiss. Li se tiġi, se tiġi għalhekk irridu nagħmlu biżejjed namlu bizzejiet mill-perspettiva istituzzjonali fuq livell Ewropew, namlu bizzejiet bidliet fis soċjetajiet tagħna sabiex inkunu nistgħu nifilħu għal din il-kriżi tal-futur li tista' tfaqqa meta ma tantx ikun qed nistennew għalhekk hemm bżonn li nagħmlu dakollu kollu illi hemm bżonn biex nalqu l-ġrieħi illi infetħu f'dawn l-aħħar 10 snin ġifieri l impiegi is-salarji, id-distribuzzjoni tal-dħul eh, ċertu eh, gruppi fis-soċjetà tagħna li għadhom jgħixu fil-faqar, iż-żgħażagħ pereżempju eh, f'dawn l-aħħar erba' snin il-Kummissjoni kellha ħafna x'tagħmel biex toħloq dan il-pilastru soċjali li hija għodda ġdida sabiex aħna nkunu nistgħu infejqu dawn il-ġerħiet illi ikkawżat il-kriżi. Dan rridu nagħmluh mhux biss minħabba li xuwa etiku li nagħmlu hekk imma li xaħna nifnemnu illi jekk niffaċċawhom dawn il-kriżijiet dawn se jsaħħuna. Jien wieħed mill-ikbar riski li għadna qegħdin nifraċċaw bħala l-ekonomija politika huwa riskju politiku dan qed narawh madwar id-dinja, qed naraw ukoll fl-Istati Uniti bil-mezzi illi u l-miżuri li ħa il-President dan huwa ta' periklu kbir għall-ekonomija tagħna u it tieni qed araw aħna eh, ma niddeċidux iċ-ċiklu il-ċiklu ekonomiku. Nistaw forsi nieħdu l-prosa taħna, imma elementi oħrajn illi għandhom influenza fuq daw l-affarijiet, imma meta naraw li ċiklu espansiv, per eżempju, rridu naraw jekk aħna aħniex kapaċi illi nibbenefikaw minnu, u meta jkun negattiv jekk aħniex kapaċi illi intaffu l-effetti negattivi tiegħu u hekk irridu nagħmlu issa bis-semestru Ewropew. Merci pour... Euh, Grazie. E signora Trebesius. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Bericht. Grazie tassew, President. Grazie, Rapporteur. Grazie u koll il-Kommissjoni għal kontribut ta'kom. Il-prezentazzjoni tal-Kommissjoni u r-riżultati li ġew prezentati għal din is-sena juru illi il-proċedura ta' semestru Ewropew huma xieda ta' kemm hemm bżonn ta' riforma. Innuqqas ta' kulur vjola fuq il-graf tiegħek juri dan. Ir-rapport huwa wieħed bilanċjat u juri kemm huwa importanti li nippromuovu it-tkabbir. Fosthom il-taħriġ diġitali, il-pensjonijiet li jkunu sostenibli u jina se nkun qed inressa emendi fisem li sijar li jimxu f'din id-direzzjoni. Il-Kummissjoni provat ukoll tieħu f'konsiderazzjoni l-kontest kollu kemm hu Hemm xewqa għal iktar konverġenza fl-Unjoni Ewropea iżda fil-verità din mhix qed taħdem u għalhekk ma tantx rajna l-kulur vjola fuq il-graf tiegħek, infatti l-kulur vjola hija dejjem jonqos. Inti semmejt ukoll l-ekonomija eh, issa waslet f'livelli li huma aħjar minn qabel il-kriżi. Iżda ekonomiji importanti bħall-Italja, Spanja u Franza l-ekonomiji tagħhom għadhom lura wisq għalhekk din il-konverġenza mhix qed taħdem u rridu nkunu onesti dwar dan. Il-kriżi ta' l-euro u hawnhekk inħares lejn is-Sur Lopez, hawnhekk aħna għadna imwaħlin fil-kriżi u l-inqas xok, l-inqas eh, bidla fi prezz tal-karburanti ser iwaslu għal problemi kbar. Iżda l-problemi imorru l lin minn hekk, il-problemi qegħdin fl-ewro innifissa għaliex l-ewro falliet. Hija idea li falliet. Jekk inti qed tipprova taqgħod ekonomiji differenti, pajjiżi differenti bi strutturi ekonomiċi differenti, dawn l-differenzi kollha ma jistgħux jeżistu fiħdan l-istess munita u dan kollu qiegħed dejjem itawwal il-kriżi tagħna m'għandniex nilludu l-ċittadini tagħna illi biktar konverġenza se nkunu qegħdin insalvaw iż-żona euro. Iżda xorta waħda jiena se nkun qed nissottometti emendi f'dan ir-rigward. Grazzi tassew manna lil ħadd fisem l-alde u għalhekk issa ngħaddu għas Sinjura Kuneva mill-Gwe. Grazzi tassew, President, jiena u koll nishtiq nirringrazzja lil dawk li taw kontribut f'dan id-dibattitu. Dan huwa suġġett importanti ħafna il-qat fiż-żona euro. Illum eżis kollegi nishtiq eh, nifirħilkom għax ġilidna il-qat fl-Ewropa u fiż-żona euro aħna qegħdin nippruvaw nimxu l-qoddim b'mod iktar dinamiku, b'mod iktar koraġġuż u anke b'dedikazzjoni din hija kwistjoni importanti ħafna mhux biss għad-dinjità tal-bniedem iżda anke għall-ekonomija Ewropej. Kulħadd jaraf illi il-postijiet tax-xogħol jikkontribwixxu għal tkabbir tal-pajjiżi. F'Novembru illi għada il-Kummissarju Moskoviċi għalilna illi għadu possibli li kunem din eh, devjazzjoni mir-regoli l-iktar stretti tal-patt ta' stabilta għax irid ikun hemm xi forma ta' flessibilità. L-Italja u Spanja diġà użaw din il-flessibilità. X'ċi tfisser din id-dispożizzjoni? Jiġifieri l-infiq li jkun favur il-postijiet tax-xogħol Jienġi eliminat mill-budget tal-pat ta' stabilta. Jekk dan se jkun qed iħalli impatt pożittiv fuq l-ekonomija ta' dak l-istat membru. L-istess ħaġa intqalet mill-Kummissarju Tyson fejn wieġbet mistoqsija ta' 27 26 eh, deputat U għalhekk jiena kuntenta bit-tweġiba li tat il-Kummissarju Tyson li qalet li jekk nistgħu nneħħu mill-patt ta' stabilità ċertu fondi li imorru għall poċ imorru għal ħolqien ta' postijiet ta' xogħol, ġifieri imorru għal ġlieda kontra l-qatt, din għandha tkun xaħġa li titqis bħala waħda pożittiva. Jiġifieri jista' jkun hemm flessibilità fil-twettiq ta' riformi strutturali u ninkludu wkoll dawk ir-riformi fil- fis-suq tax-xogħol. Għalhekk nitolbukom tħarsu b'attenzjoni lejn il-kwistjoni ta' l-effett li jista' jitħalla fuq il-postijiet tax-xogħol u fuq l-ekonomiji tal-istati membri. Jiena ressaqt proposta fil-grupp tiegħi tal-Gwe il-koordinaturi sabiex eh, isir studju f'dan ir-rigward. Mhux din mhix biss kwistjoni politika, imma kwistjoni matematika wkoll. Hawnhekk nixtieq inressaq proposti speċifiċi. U nittama li nkun nista nuri dan anke lil kollegi tiegħi. Immissa li għaddejna mill għaddejna l-fazi tal-matematika nixtieq issa nikkwota lil Einstein. Id-dinja hija post perikolus mhux għal dawk li jridu jagħmlu ħsara, imma għal dawk illi isegwu lil kulħadd mingħajr qatt ma jagħmlu xejn. Jiena irrit illi il-kol kemm aħna ikonna rwol attiv biex nagħmlu xi ħaġa biex ma ma nkunux indifferenti u ma nagħmlu xejn. Grazzi tassew manna l-ħadd fisem li fejju li FDD nat il-mikrofonu lura lek l-Kummissjoni. Ma t tintervjenu mela nati il-mikrofonu lura l-Sur Langedek. Grazzi tassew, grazzi l-Sur Hetman u l-Shadow Rapporters Lopez Trebesius u Kuneva l-kommenti tagħhom. Fejn semmejtu l-sfidi li rridu nindirizzaw fl-imkien u kummenti fuq l-ħtieġa ta' tisħiħ ta' reżiljenza nipromuovu it-kabbir u l-ħiliet digitali. Nittamaw li minnaħa tagħna nkunu nistgħu nwaslu għal bidla bbażata fuq l-evidenza u li jkollna l-indikaturi u r-riċerka meħtieġa mill-JRC. Dawn huma sfidi komuni u rridu naraw kif nistgħu ntejbuhom bit-tisħiħ tas-semestru Ewropew u l-inklużjoni tal-pilastru soċjali Ewropew fil-pakkett totali kollu kemmu grazzi tassew. Grazzi tassew lilek. Mela, issa bħala skeda, e, data sa meta jistgħu u l-emendi hija 30 ta' Awwissu, iżda żammu f'moħħkom illi dawn l-emendi jistgħu u biss bl-Ingliż minħabba raġunijiet ta' ħin. E, l-emendi ser u 24 ta' Settembru, adozzjoni fil-Komitat 8 Ottubru u titressa fil-plenarja fit-tieni sessjoni ta' Ottubru. Mela, Edin eh, kmieni fl-iskeda tagħna ser nieħdu pawża lissa imbagħad fil-11 se nkunu qegħdin nilqgħu magħna lill-Ministru Hartinger Klein, il-Ministru għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-Presidenza Awstrijaka. Grazzi. ċinu. Okay, friends and members, well. Aziz ħbib u kollegi, nil awkom għal tini parti tal-laqatana fil-Kumitat tal-Impjegi u nilqaw maħna issa l-Ministru Awstrijaka Hartinger Klein li għal-Ministru Federali għal xol kwistjonijiet soċjali, saħħa u protezzjoni tal-konsumaturi kważi l-istess aġenda li għandna aħna f'dan il-komitat. Uħut minna diġa il-taqaw maħafti ftit ta' xhur ilu, iżda issa tinsabu fil-presidenza ta'kom u aħna kontenti ħafna li tinsab mana. Ser natik il-mikrofonu sabiex tati introduzzjoni għal dak li tixtiequ tiksbu x'nu ma l-aspettattivi tagħkom u l-pjan ukoll tagħkom x'inhu. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Sinjura President, Sinjura Ulsfok, membri tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat ta' Impjiegi u Affarijiet Soċjali. Sinjuri, nixtieq nirringrazzja wkoll l-interpreti għal ħidma tagħhom. Huwa ta' pjaċir kbir għalija u ta' onur illi ninsab ma'kom hawnhekk illum sabiex nippreżenta il-programm tal-Presidenza Awstrijaka fuq il-kwistjonijiet soċjali u l-impjiegi. L-Awstrija qed tieħu f'idea il-Presidenza lejn l-aħħar tal-mandat tal-Parlament Ewropew. L-isfidi huma kbar u l-aspettattivi huma daqstant għoljin u għalhekk aħna nħossu ċertu sens ta' responsabilta. L-avvenimenti politiċi fl-Unjoni bħalissa huma nfassla u jiddependu fuq in-negozjati ta' Brexit u l-MFF wara l-2020. Anke l-immigrazzjoni hija kwistjoni importanti ħafna. Waħda mill-elementi kruċjali tad-demokrazija hija s-sigurtà soċjali. Il-protezzjoni soċjali. Jiena qed eh, bunur inħabrilkom il-prunti prinċipali li aħna għanna f'dan il-qasam. Il-Parlament Ewropew għandu rwol speċjali ħafna fost l-istituzzjonijiet Ewropej fir-rappreżentazzjoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, il-kooperazzjoni mill-viċin u kooperazzjoni kostruttiva fis-siċċur li ġejjin hija xi ħaġa illi hija importanti ħafna għalija. Il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tagħna rajna l-importanza tagħha fosthom fin-negozjati fuq numru ta' files. Per eżempju, fid-direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fejn irnexxielna niksbu riżultat komuni pożittiv sabiex niżguraw li kun hemm kompetizzjoni ġusta fl-Unjoni Ewropea u anke pagi ġusti. L-Awstrija għattilet prezidenza tagħha għażlet il-motto Ewropa li tipproteġi niproteġu il-ħaddim u l-kondizjonijiet indaqs għal kulħadd su so intern ġust u koll u rridu naraw kif nistaw neliminaw l-ostakli li jeżistu. Id-digitalizzazzjoni tfisser li jista' qegħdin naraw modelli ġodda ta' postijiet ta' xogħol u dawn huma ovvjament sfida importanti wieħed mill-għanijiet tagħna huwa l nkomplu naħdmu b'dedikazzjoni. Nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Bulgara u l-Ministru Petkov għal ħidma eċċellenti tiegħu. Skont it-tradizzjoni Awstrijaka aħna nqisu l nfusna bħala negozjanti, negozjaturi tajbin ħafna u li kapaċi nibnu pontijiet sabiex l-Ewropa tkun maquda. Aħna nixtiequ insibu konsens fuq fajls leġislattivi importanti u nittamaw li jsir progress fuqhom u ngħadduhom imbagħad l presidenza sussegwenti. Aħna konxi tal-fatt li din hija xi ħaġa ambizzjuża u lantana huwa li nikkonkludu dawn in-negozjati qabel ma jintem dan il-terminu dan il-mandat parlamentari u aħna lesti li naħdmu magħkom ir-rappreżentanti tal-poplu Ewropew. Sinjuri, nixtieq issa ngħaddi għal punti speċifiċi, file speċifiċi. Sar progress sostanzjali fuq numru ta' punti nistgħu nibdew it-trialogu ta' negozjati fuq regolament 883 dwar is-sigurta soċjali nixtiequ li dan jibda mal kemm jista' jkun biex il-ħajja professjonali u l-ħajja privata jkun hemm bilanċ bejniethom. Dan huwa importanti ħafna ukoll għal politika ta' impjiegi. F'Ġunju l-Kunsill wera li li jilħaq kompromess u dan juri kemm huwa importanti ħafna li ikollna dan il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u ħajja privata. L-Awstrija tixtieq tkompli għaddejja dan il-trialogu għal kwistjonijiet ta' work-life balance għaliex dan jaffettwa anke l-ġenituri u l-carers. F'Ġunju Wara n-negozjati wkoll intlaħaq pożizzjoni komuni fuq id-direttiva dwar kundizzjonijiet ta' xogħol trasparenti u prevedibbli. Forhom ġodda ta' postijiet ta' xogħol bħal zero hour contracts jistgħu joħolqu sitwazzjonijiet prekari hemm bżonn insibu soluzzjoni komuni fil-negozjati u ta' trialogi. Aħna rridu Ewropa li taqdi lin-nies li kunem aċċess għal protezzjoni soċjali. Il-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill ser tkompli għaddejja bir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għal dwar l-aċċess tal-protezzjoni soċjali. Nixtieq nkomplu naħdmu fuq dan għaliex aħna nemnu li dan huwa wieħed mill-ikbar sfidi ta' digitalizzazzjoni. Din il-leġiżlazzjoni hija importanti ħafna fl-implementazzjoni tal-pilastru soċjali Ewropew prazzu ta' drittijiet soċjali li huma dedikati ħafna għalih il-Parlament, il-Kunsell u l-Kommissjoni Ewropea. Jekk nibdlu il-bidliet fil-prassi tax-xogħol, l-istrutturi ta' impjieg, tiwaslu għal riski ġodda. Fostom il-kanċer huwa il-kawża prinċipali mal-mewt relatat mal-post tax-xogħol. Għalhekk għalina huwa importanti ħafna anka bħala Parlament Ewropew li, li naħmu fuq eh, fuq dawn l-anijiet. Id-direttiva dwar il-karċinoġeni hija importanti ħafna għalina u lantana huwa illi ikonna riżultati maġra mal kunsillu mal-Parlament. Li tkun hemm protezzjoni xi għal ħaddiema madwar l-Ewropa. Importanti u koll nġildu l-aġenti li kawżaw il-kanċer. Aħna fl-imkien ma' l-Olanda, aħna firmatari ma' roadmap minn Amsterdam għal Vienna u għalhekk se nkunu għedin norganizzaw konferenza fuq dan is-suġġett fi Vienna. Aħna wkoll se nkomplu għaddejjin bin-negozjati dwar l-Uffiċċju Ewropew għal għax-xogħol negozjati bdew, hemm ħafna kwistjonijiet pendenti u hemm bżonn nuru illi dan se joffri valur miżjud u nevitaw kwalunkwe duplikazzjoni. Il-Presidenza tagħna tagħti importanza kbira l-inklużjoni u l-ugwaljanza għal persuni b'dizabilità, irridu naħħu l-ostakli għal dawn il-persuni. Inkomplu naħdmu fuq dak li bdew il-Presidenza Bulgara fit trialog li jmiss u nittamaw illi nikkonkludu negozjati fuq dan id-dossier. Se nkunu wkoll qegħdin organizzaw laqa ta' l-Ombudsman Ewropej li jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' dizabilita. Bl-MFF il-ġdid issa ser naraw li se jkollna sfidi importanti. Dan jorbot ma' semestru Ewropew, il-rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż u l-prinċipji ta' drittijiet tal-plastru drittijiet soċjali Ewropew. U l-Kummissjoni għalhekk tettoħ proposti ġodda flimkien ma' negozjati dwar l-MFF il-ġdid, nistaw sanaddu għal ESF Plus, il-programm ESF Plus li ta' interess partikolari għal presidenza tagħna. U se jkun l-involviment tal-Kunsill dwar dan. Il-font ta' ġustament ta' globalizzazzjoni huwa wkoll da importanti. Se nkomplu għaddejjin bin-negozjati tagħna fil-Kunsill u dawn se jkomplu jissaħħu. Kwistjoni partikolari se tkun illi li jes l-IGF se jkun strument flessibli li ma, li ma il-pis amministrativ. Pala parti mis-semestru Ewropew fil-Konsil ser fil-Konsil EFSCO ser nkomplu naħdmu għal pakket tal-ħarifa fuq eh, l-Annual Growth Survey. u kol nibdew naħdmu fuq eh, il-negozjati eh, ta' trialogu fuq l-oxa l jura fandu u s-sadefop u nikonkludu għammalajr kam jista' jkun. Sinjuri, nixtieq issa ngħaddi għal kustjonijiet ta' xejn iktar informali. Skont il-programm ta' trio u eh, biex inkomplu mal-ħidma tal-Presidenza Bulgara, aħna se nkunu qegħdin nifukaw fuq il-dawn il-punti li ġejjin. L-opportunitajiet ta' digitalizzazzjoni li jiffaċilitaw il-xogħol għal persuni b'diżabilità, il-protezzjoni soċjali għal forum ġodda ta' xogħol u l-effett tal-impjieg permezz ta' digitalizzazzjoni u anke l-kwalità tal-postijiet tax xogħol il laqan formali tal-Ministri tal-Politika Soċjali u tal-Impjegi fi Vienna fit-19 l-20 ta' Lulju ser tindirizza l-kontratti ta' xogħol atipiċi fil-kuntest ta' digitalizzazzjoni u il-fenomenu tal-platform based work. Aħna nixtiequ niddiskutu wkoll il-protezzjoni eh, soċjali li dan għandu japplika eh, għal dawk il-persuni li jinsabu f'dawn it-tipi ta' xogħlijiet. U naraw eh, ukoll x'eżempji għandna madwar l-Unjoni Ewropea u naraw kif ukoll ir-robots qegħdin jinbidlu u qegħdin jibdlu il- ħidma ta' kuljum tal-ħaddiema tagħna. Hemm ħafna vantaġġi għal dawn it-teknoloġiji ġodda u se nkomplu niddiskutuhom apparti identifikaw ir-riski se jkollna wkoll eżibizzjoni ċkejkna li jagħtu li tagħti eżempji ta' teknoloġiji ġodda. Nuhdu gost jekk il-presidenza tal dan il-komitat tilqa l-istedina tagħna għal din il-laqgħa informali. Fit-19 ta' settembru din is-sena wkoll se nkunu qegħdin norganizzaw konferenza tal livell li fuq digitizzazzjoni. Intom mistiedna u nista' nistidnu wkoll imżebba soċjali. Sinjura President, Sinjuri, jiena lesta li nilqa dawn l-sfidi u li naħdem maqom f'dan it-tieni semestru din is-sena u nixtieq mm, nisħa li jiena qed inħares il qoddim dedikazzjoni għal ħidma magħkom mal-Parlament, grazzi l attenzjoni tagħkom u lesta li nwieġeb kolonkom mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi tassew Ministru. Natu issa għal koordinaturi u dawk li għedin jihdu post il-koordinaturi nibdew bil-Sur Heinz Becker li huwa membru Awstrijak ta' dan il-Kumitat fisem il-PPE. Grazzi tassaw, Signora President. Nixtieq nirringrazzja lill koordinatur tal-li qed permetti li n-intervjeni. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nilqaw lill-Ministru Awstrijaka f'dan il-Kumitat tagħna. Grazzi wkoll għall-informazzjoni li tajtna fuq il-Presidenza Awstrijaka Il-Presidenza għada kemm bdiet u għanna aspettattivi għoljin dan huwa l-ewwel terminu sħiħ qabel l-elezzjonijiet Ewropej li se jkollna f'Mejju li ġej. Il-motto tagħkom hija huwa Ewropa li tipproteġi. Dan jidher biċ-ċar b'dak li għattolna intom. Is-sigurta soċjali, din it-tip ta' protezzjoni, dawn huma punti ovvjament importanti ħafna għall presidenza Awstrijaka. Inti semmejt id-dettall ta', ta dawn l-affarijiet fostom li naħdmu ma' persuni b'diżabilità, din hija xi ħaġa li jiena nilqa' u anke il-fatt li se indirizzaw l-isfidi ta' digitizzazzjoni hija xi ħaġa pożittiva li l-Awstrija qed tagħti priorità lil dawn l-aspetti, iżda għalkemm huma ta' ċertu sfida jistgħu waslu għal vantaġġi u jagħtu aktar sigur ta' iċ-ċittadini tagħna u għalhekk huma tassew importanti. Nixtieq nistaqlek mistoqsija li ħafna drabi twassal għal ħafna diskussjoni f'dan il-komitat. Aħna qegħdin naħdmu fuq kondizzjonijiet ta' xogħol trasparenti. Kondizzjonijiet ta' xogħol illi jaħdmu bihom il-ħaddiema tagħna. X'ser tagħmel il-Presidenza Awstrika sabiex tipproteġi lil dawk li jinsabu Eh, f'postijiet ta' xogħol li huma prekarju dawn it-tip ta' kontratti atipiċi. Grazzi tassew. Issa nagħtu għal koordinaturi oħra jekk ġobkom żommu maż żewġ minuti fl-introduzzjoni tagħkom jekk iġobkom. l-Onorevoli Jongerius fisem is-Soċjalisti. Grazzi tassew. Se nagħmel l-almu kollu tiegħi. Grazzi tal-li tinsab hawnhekk magħna diġà iltqajna fi Vienna fi tħejjija għal din il-laqa jiena rajt b'attenzjoni il-programm tal-Presidenza Awstrijaka għaliex xtaqt nara eh, x'niżiltu intom bħala prioritajiet tagħkom. U meta rajt eh, dan u meta ħarist ukoll lejn il-programmi soċjali huma għaddejjin, Itta majt li dawn il-kwistjonijiet kollha jkunu jistgħu jinaqdu fl-imkien. Però kon sorpriża illi l-aktar ħaġa importanti nieqsa kienet l autorita Ewropea tax-xogħol imma qed nieħu gost li jista' dan semmejtu fl-introduzzjoni tiegħek għaliex huwa fl-interess tagħna lkoll li kollna kundizzjonijiet indaqs għall kumpaniji kollha u li jkollna kundizzjonijiet tax xogħol xierqa għal ħaddiema tagħna. Jiena ħsibt li peress li din l-awtorità ma kienx msemmija fil-programm ta' ħidma tal-Awstrija, ħsibt li forsi ma tridux tagħtu daqshekk importanza, imma tajjeb li jissemmiet u nittama wkoll li jkollna awtorità ta' xogħol anke wara il-Presidenza Awstrijaka li tkun kapaċi tieħu azzjoni. Għandi mistoqsija u koll li diġa semma l-kollega Heinz Becker li kondizjonijiet ta' xol tras trasparenti u prevedibli. Il-Konsil u koll f'Ġunju laħa pozizjoni komuni approċ ġenerali li jeskludi l-ħaddiema l-iktar vulnerabbli. Dawk li għandhom kontratti zero hour u kontratti simili u dawn huma eżentati minn din id-direttiva l-ġdida. Minna ħatana aħna nixtiequ nixtiequ nipprojbixxu kompletament dawn it-tip ta' kontratti fl-Ewropa u nixtieq inkun naf jekk intom intom xkapaċi u għandkom xi rieda li tidderriġu trialogu f'din id-direzzjoni. Grazzi l-Onorevoli McIntyre mill CR. jekk joġbu. Jina nishtiq nati merħba lill-Ministru f'dan il-Komitat tagħna, grazzi tal-li ġejt titħaddet magħna Meta nħares lejn il-prioritajiet tal-presidenza nara li hemm bosta prioritajiet u ħafna minnhom huma parti mix-xogħol li qed issir f'dan il-kumitat kondizzjoni ta' xogħol trasparenti prevedibbli bilanċ bejn il-ħajja privata professjonali, protezzjoni mill-sostanzi eh, karċinoġeni u mutaġeni, eċċetera Issa, fil-teress li wieħed eh, eh, fassa leġislazzjoni li tkun tajba, li tkun inforzabli, għamel sens li l-kol-leġislaturi jimbuttaw tant proposti leġislativi ambizjużi meta wasanna fit tmiem tal-mandati eh, tal-Kummissjoni u anke tal-Parlament, jiena imħasba illi kol-leġislaturi anke bl-aħjar intenzjonijiet qed jirriskjaw li Eh, jisprunaw u jinsistu fuq leġislazzjoni akkosta kollox qabel ma jala il-mandat. Inti taħseb illi għanna nifokaw fuq li namlu inqas imma b'mod aħjar u b'mod aktar effiċenti u effettiv un bat mistoqsija oħra dwar plastru Ewropew fuq id-drittijiet soċjali dana wassal għal ħafna mill proposti leġislattivi li qegħdin naħdmu fuqhom f'dan il-Komitat, per eżempju l-Awtorità Ewropea tax-xogħol u direttiva proposta fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli. Issa peress illi din hija biss dikjarazzjoni politika jidher illi qed issir aktar minn hekk issa għalix jekk inti tħares lejn ir referenzi frekwenti illi eh, saru fi proposti leġislattivi Eh, għal drittijiet jider li dan għandu natura vinkolanti u fi għanfissa edha toħloq dawn id-drittijiet u l-obligi illi jiġu maħħom. U jina nishtiq nisma x'taħseb inti dwar dan. Grazzi ħafna. Il-grupp għaldek Kalvie Xambun. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Ministru, Grazzi tal-li ġejt tismana. U grazzi u koll għall-entuzjazmu illi u rejt. Zewġ minuti ma nistax najt wisq. Jien mus se nidħol fid-dettalji waqas ħafna punti konkreti, imma il-qassam liħta taħdmu fuq se jkollu importanza kbira fil-iżvilupp tal-politiki Ewropej u f'dak li għadba għamil mandat ta' dan il-parlamentu dan għazew raġunijiet għalliex intom wasaltu f'moment fejn l-agenda soċjali kif għalet il-Sinjura McIntyre qed issir dejjem aktar importanti anki f'termini kwantitattivi għaliex għaliex is-soċjetà u l-Parlament qegħdin jitolbu li l-pilastru soċjali u nkella drittijiet soċjali illi ġew deċiżi f'Gothenburg jinqalbu b'mod effettiv f'miżuri konkreti illi jgħinu liċ ċittadini Ewropej. Umbat, l-aġenda soċjali saret verament importanti f'dawn is-snin fi żminijiet oħrajn kien il-politiki eh, finanzjarji, eċetera, imma r rwol ta' din il-politika soċjali se jkun verament fundamentali u importanti għaliex din hija s-sena tal-elezzjonijiet huwa suġġett verament sensittiv u jolqot il kulħadd. Il-kol kemm aħna rridu li konna riżultati konkreti x'noffru x'niproponu liċ-ċittadini u f'dawk l-affarijiet illi l-iktar ħassebhom il-xogħol u kwistjonijiet soċjali. U din hija xi ħaġa li rridu nżomma f'moħħna u li aħna l-koll rridu illi ċerti elementi ta' leġislazzjoni importanti jkunu approvati f'dan il-mandat qabel il-mandat il-ġdid. U għalhekk irridu namlu għazla u namlu nozlu prioritajiet. Jina il-koordinatur fuq dak li għandu xaqsam għal kondizjonijiet ta' xogħol u prevedibilità u anke fuq eh, l-aġenziji Eurofound, etc. Mhux it-tnejn għandhom l-istess importanza għalhekk jekk jogħġbok ejjew nifokaw fuq l-Awtorità Ewropea tax xogħol u kondizzjonijiet tax xogħol il-koordinament tal-sigurta soċjali u l-bilanċ bejn ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja. Jekk jirnexxinna nagħmlu dan kollu l-Ewropa se turina kemm prezza dak li nkunu minna. Thank you for that. Grazzi ħafna, Onorevoli Calve Xambon. Ma nafx hekk hawn xi ħadd jirrappreżenta il-GUE NGL, le, ma jidirx li hawn ħadd. Monika Vanal, ħodor. Grazzi ħafna, Signora President, u merħba Ministru fil-Kumitat Empel. Il-biraħ jiena tkollimt ma' Bogna Stross, il-kollega tijak fil-Kumitat Reġjonali, Kumitat tan nisa li tnejn huma importanti għal Żewġ kumitat importanti għall-Ewropa Soċjali għaliex it-tisħiħ tal-Ewropa Soċjali għandha tkun xi ħaġa li l-koll naħdmu biex issir realtà. Il-motto tal-Presidenza tagħkom hija Ewropa li tipproteġi u e, hija ħaġa tajba illi spiegajt ftit aktar dwar dan hawnhekk illum fejn ma tantx tkellimtu milli għamiltu fil-programm għaliex fil-programm tagħkom ma tantx kellimtu dwar l-impjiegi. Grazzi tal-illum tħalt aktar fid-dettalji sa fid-dibattitu e, pubbliku naraw dan l-slogan Ewropa li proteġi u intqal ħafna fuq l-immigrazzjoni, il-protezzjoni tal-frontieri esterni u ftit li xejn fuq il-protezzjoni tal-soċjali, protezzjoni tal-klima, tal-ħaddiema u naħseb għandna nifokaw aktar fuq dawn l-aspetti dawn il kwistjonijiet ma semmewx bizzejiet fid dibattitu pubbliku li kellek inti fuq dawn il-suġġetti. U jina irrit inkun naf kif beħsibek inti tibdel din ix-xejra intom estendejtu din l-slogan tagħkom għal Ewropa li tipproteġi u taqdi u kif setejnu lil ħaddiema u kif setejnu lin nisa Mbagħad għandi mistoqsija oħra kif taraw ir-rwol tal-honest broker u dak li jibni il-pontijiet. Kif titerpretaw hintom bħalissa fl-Awstrija intom qegħdin tassaltaw il-welfare il state u għalhekk f'dan l-isfond? fejn l-assigurazzjoni bażika qiegħda titnaqqas, bidliet fil-ħinijiet tax-xogħol u l-indiċizzazzjoni tal-assistenza familjari. Dawn huma kollha miżuri li qed imorru kontra l-aspetti soċjali dan attak fuq il-liġi Ewropea, drittijiet tal-ħaddiema. Tajdu intom li dawn huma drittijiet bażiċi imma dak li qegħdin tagħmlu jeffettwa lil dak li huma l-iktar dajfa ħaddiema eh, transkonfinali, ħaddiema nisa, etc. U jiena rrid nistaqsik kif tistaw tirkonċiljaw ir-rwol tagħkom ta' honest broker u dak li qegħdin tagħmlu bil-fatti fl-Awstrija. Mistoqsija oħra. Eh, fuq il-kwistjoni tal-ISF Plus. Aħna fil-Kumitat u fil-grupp tal-ħodor imħasbin ukoll dwar il-popolazzjoni lokali, popolazzjoni ċivili li dawn għandhom ikunu involuti wkoll fil- fil-dan il-prinċipju ta' sħubija u kif taħsbu li tistaw tinvolvu s-soċjetà ċivili, l-imsieħba soċjali u l-atturi lokali u reġjonali fl-implementazzjoni tal-ESF Plus u eh, x'kalendarju għandkom f'moħħkom fir-rigward tal-ESF. u mbagħad l-aħħar mistoqsija. Waħda mill- eh, l-ikbar problemi li jirrigwardaw l-politika soċjali taħt il-presidenza tagħkom huwa l-MFF, il-qafas finanzjarju multi ħasra li l-kollega tiegħek mhux sej jiltaqa mal-Kumitat Finanzjarju Ekonomiku. Ħafna ministri ġew u tħattu mal-Kumitati ma hu mhux se jiġi fil-Kumitat tal-Budget. Wieħed mill-punti importanti fin negozjati fuq l-MFF huma il-fondi ta' koezjoni. Il-fond ta' koezjoni li huwa meddet tnaqis ta' 45% tar-riżorsi tiegħu u dan jaffettwa il-pajjiżi l-iktar dajfa fl-Unjoni Ewropea. U fl-istess ħin qed jingħataw jiġu allokati ħafna flus fid-difiża u ġlieda kontra l-immigrazzjoni taħsbu li ħaġa tajba li wieħed jieħu l-flus mill politika soċjali biex jonfoqhom fil-politika tad-difiża protezzjoni tad-difiża 319% ta' trasferiment. U l presidenza ta' l-Awstrija kif se tirreaġixxi għal dal-kwistjonijiet? Dominik Martin. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Ministru meħba, meħba għal din il-presidenza ġdida ta' l-Austria merħba fil-Parlament Ewropew biex tippreżentawn la prioritajiet tal-presidenza ta'kom, presidenza Austriaka, Sinjura Ministru, sewċ mistoqsijiet għandi għalik minn l-ewwel tal-Lulju ta' din is-sena ġifieri 10 tiem ilu wara referendum li sar fl-2014 l-Iżvizzera ddeċidiet li tipponi obbligi ġodda fuq il-kumpaniji dawk illi ħallu postijiet eh, battala għal il-ċittadini Żvizzeri intom beħsibkom ta' tipprovdu għal dispożizzjonijiet simili fl-Awstrija u fl-Unjoni Ewropea għax xogħol fl-Ewropa eh, l-ewwel l-impjiegi fl-Ewropa jaħduhom l-Ewropej. Għanna niġbru informazzjoni mill-istati membri dwar in-numru annwali ta' postijiet ta' xogħol mogħtija li ċittadini Ewropej li huma qiegħda xogħlijiet li qabel kienu akkupati minn ċittadini li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsija oħra Fuq il-kontrolli fuq il-frontieri, aħna eh, sirna nafu fil-parlament li fil-ġermania biss minn 10 sa 15% ta' dak il immigranti li waslu fl-2015 edin eh, jaħdmu. U l-Ġermania nifqet 15 biljon euro biex tilqaħħom. Fi Franza aħna kellna bosta attakki terroristiċi illi kienu ta' twerwir u fid-dawl ta' dawn iż-żewġ problemi ta' tħoss illi għandna insaħħu l-kontrolli fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea imma wkoll fuq il-frontieri tal-istati membri bħal fl-Awstrija inti flima direzzjoni se tmexxi x-xogħol tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Grazzi għat-tweġibit li settini, Signora Ministru. Grazzi ħafna. Sinjura, inti sarulek bosta mistoqsijiet u nista najdlek illi hemm disa membri oħrajn illi għandhom mistoqsijiet għalik għalek jekk jista' jkun prova żomm mit tweġibit tiegħek fil-qosor. Għandek il-kelma, Signora Ministru. Grazzi ħafna. Onorevoli membri għal dawk il-mistoqsijiet, se nagħmel mill-aħjar jiena biex inwieġeb il-mistoqsijiet kollha li saruli. Kien hemm ħafna mistoqsijiet għalhekk eh, nitlobkom tadruni jekk taqbiż li xi ħaġa jew kien hemm xi mistoqsija illi ninsa inwieġibha. Ħanamel mill-aħjar Sur Becker l-ewwel, grazzi ħafna għal eh, klim ġentili tijak u grazzi u koll għal mistoqsijiet li għamilt li inti staqsejt dwar il-protezzjoni tal-ħaddima illi jaħdmu f'xogħlijiet prekarji. Palma tista' tifhem din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għalija il-proposta ta' direttiva se tkopri elementi bħal eh, kontratti ta' zero hours. Fl-Awstrija, zero hours madomx possibli fl-Awstrija, madomx permessi, imma dejjem hemm lokal titjib u titjib sar il-presidenza Awstrijaka temmen li l-sfidi offruti mid-digitalizzazzjoni irridu naħdu għan bis-serjetà u għalhekk aħna se norganizzaw din il-konferenza kbira f'Settembru illi eh, fejn aħna se naraw digitalizzazzjoni fil-postijiet tax-xogħol. Miss eh, stoqsi oħra minn għanti Sinja Jungerius dwar l-ELA, l awtorità Ewropea tax-xogħol. Sinjura, aħna għadna fil-bidunet ta' din il-proċedura hemm ħafna affarijiet li għadna ma nafuhomx. Il-għan tagħna huwa illi namlu progress fuq l-Autorità Ewropea tax-xogħol. Imma fl-istess ħin aħna rridu wkoll nżommu f'moħħna t tħassib illi jista' jkollhom eh, l-istati membri. Rridu naraw li l-leġiżlazzjoni Ewropea tkun implementata aħjar fl-istati membri Jiena personalment se nagħmel kull sforza biex nagħmlu progress fuq dan il-punt waqt il-presidenza tagħna. E, Signora McIntyre, skużani jekk eh, farat l jomu, għax ma pronunċajtu xtajjeb ma tanċina kapaċi nipronunċja. Waqt il-presidenza tagħna l-iktar ħaġa li se nisħu fuqha hija l-kwalità mhux il-kwantità ma hija iva sfida li wieħed jaħdem fuq dossiers kollha li semmejt inti qabel elezzjonijiet. Dwar il-pilastru soċjali u l-implementazzjoni tiegħu il-Presidenza Awstrijaka tara l-pilastru soċjali marbut mill-qrib ma' leġiżlazzjoni oħra, kondizzjonijiet ta' xogħol trasparenti, l-ELA, il-, il l-aċċess għal protezzjoni soċjali għal ħaddiema u dak li jaħdmu għal rashom, dawn kollha huma kwistjonijiet li serħu fuq xulxin. Anki s-semestru Ewropew jipprovdi għafas importanti ħafna waħna dak se niddiskutu fil-Kumitat EPSCO uh, fil-ħarifa se niddiskutu il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż u il-rapporti fuq kull pajjiż. Irridu niżguraw li l-leġiżlazzjoni kollha tkun adattata għall leġiżlazzjoni soċjali Ewropea. Issa, dwar il-negozjati fuq l-MFF dawn ukoll huma importanti ħafna għall presidenza tagħna u l-programm ESF Plus huwa xi ħaġa li tinteressana b'mod partikolari Aħna se ninvolvu il-Konsil ta' l impiegi u Affarijiet Soċjali sabiex nkunu nistaw koll nirrispettaw ix xewqa tal-Parlament Ewropew. L-Onorevoli Carvet Chambon, iva kwalità u kwantità. Għalina il-kwantità hija importanti mal-kwalità wkoll mod partikolari qabel elezzjonijiet Ewropej. Għattilkom kemm hu importanti għalina l-pilastru soċjali Ewropej. Sinjura Vanna, inti għamilt ħafna mistoqsijiet u jiena se nipprova inwiġibhom kollha. Il-presidenza tagħna u l-programma tal-presidenza tagħna ikkopri bosta aspetti ma, ma nistawx namlu kollox, unkopru kollox, aħna għedin nisħu fuq Ewropa Soċjali, direttiva fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u ħajja privata, id-digitalizzazzjoni u l-isfidi li ġib, u kwestjonijiet nazzjonali illi semmejt inti, jiena nippreferi um, ma nikkommentax fuqhom hawnhekk il-presidenza hija presidenza għall-istati membri kollha jiena nipprova kemm jista' jkun inkun honest broker u ma nistax nikkummenta fuq kwistjonijiet ta' natura nazzjonali. Nitolbok illi tifimni aħna rridu nibqgħu neutrali fuq l-MFF u fuq l-ESF Plus il-Kunsell l Affarijiet Ġenerali se jaħdem fuq dawn imma ma jistax jaħdem fuq aspetti finanzjarji, ġifiri l-affarijiet irridu naraw minn perspettiva transversali. Irridu nibnu fuq l-esperjenza eżistenti. Huwa ċar illi ċerti kwistjonijiet jkollhom jiddeċiedu fuqhom l-istati membri bħal kontributi, il-priorità tal-programmi, eccetera meta ikun hemm dossiers li huma speċifiċi għal ċertu setturi aħna se naħdmu l-affarijiet il-Kunsill għall affarijiet ġenerali se jiltaqa' ma' rappreżentanti tal-Parlament Ewropew ġurnata ta' qabel il-Kunsill u l il president Tajani kif jiġri dejjem se jkollu l-opportunità illi jindirizza il-Kunsill Ewropew b'mod dirett, jiġifieri jitkellem mal kapijiet tal-Istatu tal-Gvernijiet b'mod dirett Il-presidenza se tirrispetta il-riżultati ta' Konsilli Ewropej li saru qabel. Uh, se noħġu bi proposta u koll u aħna irridu illi naħdmu fuq dak kollu li ħareġ mill konsilli Ewropej. Anki Erasmus Plus u Rika tagħha ta Issa dana jirrikjedi ħafna eh, koordinament fuq eh, kwistjonijiet marbuta mal ehm, aspetti soċjali. Jiena se naħdem mal eh, ministri l-oħra, kollegi tiegħi fu il fil-Kunsill Informali tal-Ulju se nindirizzaw il-bidla digitali u qed nagħmlu progressi fuq ħafna punti f'Ottubru u Deċembru aħna se namlu natukom rendi kont, aħna rridu illi insommukom informati. Onorevoli Martin, l-impiegi fl-Europa, Ivan fuq dan staqsejt iċ-ċittadini Ewropea bażi ta' libertajiet fondamentali Ewropej b'mod partikolari libertà ta' ċirkolazzjoni huma fil- qalba ta' dak li aħna qed nippruvaw nagħmlu. Iva, dawn għandhom taw preċedenza fil-rigward tal-aċċess għall-impiegi fuq ċittadini minn pajjiżi terzi. ċittadini minn pajjiżi terzi edin jiġu fl-Unjoni Ewropea minħabba s-sistema tal-Blue Card fuq il-negozjati fuq il-direttiva dwar il-Blue Card. Nishtiq nirreferika diskussjoni illi kellna mal-Ministru fuq dan ma saru ebda proposti lill-Kunsill Ewropew mill-Kummissjoni fuq dan is-suġġett għalhekk aħna m'għandniex niddiskutu fuq dan is-suġġett fil-Kunsill staqsejt ukoll dwar l-inklużjoni tar-refuġati fil-suq tax-xogħol il-negozjati fuq ir-riforma tal-Sistema Ewropea Komuni għall-Azil qed se jitkomplew taħt il-Presidenza tagħna imma Ara il-diskussjoni li kienem fil-Komitat Libe fejn il-Ministru tagħna tkellem propju fuq dan is-suġġett. Aħna rridu illi ikun hemm kondizzjonijiet aħjar fis-suq tax-xogħol Ewropew, rridu illi ikonna nies illi kollhom kwalifiki aħjar li jisibu impiegi mhux biss nies illi ma tantx għandhom kwalifiki jew livell li ta' edukazzjoni aħna rridu ninkludu nintegraw l-nies malar kemm jista' jkun fis-suq tax-xogħol sabiex inneħħu il-pressjoni minn fuq il-budget tas-sigurtà soċjali. Imma ovvjament aħna rridu nsibu l-miżuri xirqa sabiex nagħmlu dan. Grazzi ħafna. Grazzi lill-Ministru. Issa ngħaddu għall-lista li jmiss dawk li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet tagħhom. Ser nibdew membru Awstrijaka ta' dan il-Kumitat. Grazzi ħafna, Sinjura Ministru. Irridu natu każ iktar il-livell Ewropew u nqas il-livell nazzjonali, spiss nisemgħu dan. il kundizzjoni diċenti huma importanti għaċ ċittadini. Nistaw nilqaw dak illi l-Awstrija għamlet fil-qasam tal-impjiki fl-ewwel presidenza tagħha din kwistjoni li ħad dimensjoni Ewropeja u ħaddiet bis-serjetà issa wara il-preżentazzjoni tiegħek speċjalment dwar l-Awtorità Ewropea xogħol. Ma kienx ċara, mhix deċiżjoni tidher fingolanti Din hija xi ħaġa li ddiskutejna fil-Parlament Awstrijak. Xi wħud qalu din ser twassal biss għall burokrazija Tajjeb li trid tkomplu bin-negozjati, però f'termini ta' prioritajiet, forsi mhix prijorità għolja. X'ġara hawnhekk? Biddiltu l-pożizzjoni, l-Awstrija hija hotspot għas social dumping. Għalek nishti u naraw iktar ħidma fuq dan, war nafsinar se nkun qed nivvotaw fuq il-proposta dwar il-bilanċ bejn il-ħaj privat u l-ħajja professjonali dwar il-ħaddiema hawnhekk x'qed nitkellmu il-lif tal-ġenituri din hija xi ħaġa li tista' tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini. U nibqaw nisemaw li l-istati membri irridu jagħmlu iktar, però xinajdu dwar id-dimensjoni Ewropea. Hemm valur miżjud Ewropew ċar. Mbagħad finalment. dak li qed jiġri fuq livell Ewropew mhux marbut ma' dak li qed jiġri fl-Awstrija Tnax il-sija kull-jum il-programmi tal-welfare fl-Awstrija qed jitkissru, għandna rridu konverġenza il fuq. Irridu standards aħjar, irridu il-gold plating da vera, bid-deb ta' vera mhux dak ta' biċċajt din taffetwa il-liġi tax-xogħol b'mod kbir. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Pirinski. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi wkoll, sinjura Ministru tal-li inaqat maħna għonek u tal-li għed rispondi dawn mistoqsijiet nixtieq immur lura għall awtorità Ewropea x-xogħol. Għaliex jiena ċerti li tirrikonoxxi illi Il-sfida kbira fl-Ewropa tal-lum hija għal kull ċittadin Ewropew li jkun jista' jkollu xogħol diċenti. U din hija l-sfida prinċipali quddiem e, mhux biss il-politika soċjali, u wkoll politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-drittijiet soċjali tal-Plastru Ewropew waslu għal protezzjoni soċjali fost l-oħrajn U dawn l-sfidi huma fil-qalba tal-isfida illi għandkom quddiemkom bħala presidenza u bħala pont. L-awtorità hija mistennija li jkollha rwol importanti addizzjonali għal dak li l-awtoritajiet nazzjonali qed jagħmlu trid tipprovdi informazzjoni, komunikazzjoni aħjar, però, Sinjora Ministru, tifhem ukoll li qed naffaċċjaw frodi soċjali kbira, diskriminazzjoni soċjali kbira, sfruttament. Għanna forum kbar ta' ksur, anki ta' drittijiet umani ta' ċittadini mobli fl-Unjoni Ewropea. Għanna l-Aġenzija drittijiet fundamentali u din ħarġet b'eżempji ċari ta' eh, sfruttament madwar l-Unjoni Ewropea. Lek jiena naqbel mal-kollegi tiegħi li huma mħasba illi l-autorità rridu nindirizzaw bħala xi ħaġa verament meħtieġa sabiex twassal għal mobilità ġusta. Għandi mistoqsija oħra. Tista' tikkonsulta l-kollegi l-indiċi tal-benefiċċji ta' tfal din hija xi ħaġa illi nifhem illi il-gvern Awstrijak qed jibqa' jinsisti ndeċidu dwarha anki jekk il-Kummissjoni ma inkluditix fil-koordinament tal-politika soċjali. Ma kienx inkluża fil- konklużjoni parzjali li ntlaqgħu fil-Kunsill Pero intom għettu illi din il-politika għandix influenza l-presidenza tal-Kunsil tal-Affarijiet Soċjali tista' tassigurana illi din il-kwistjoni mhix se tkun parti mill-aġenda tal-Presidenza Awstrijaka? Grazzi ħafna sur Pirinski Marija Arena. Grazzi. Grazzi tal-li inaqat maħna l-lum. Nixtieq inkellmek dwar il-bilanċ bejn ħajja privata u ħajja professjonali. Kontenta li dinija fost il-prioritajiet tagħkom taħt il- Presidenza Bulgara fl-aħħar ftit taħar nixxilna nġibu mandat ta' negozjati u nistaw naslu għal soluzzjonijiet ta' bażi tal-proposta tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ħarġet bi proposta fuq il-bilanċ bejn il-ħajja privata u ħajja professjonali, kwistjoni importanti fl-Ewropa, però fl-istess ħin fil-proposta l-Kummissjoni saqet illi dan il-bilanċ m'għandux biss isaħħaħ il-modell tradizzjonali fejn in-nisa prattikament huma msakrin id-dar. Dan ovvjament iwassal għal diskriminazzjoni, nuqqas taċċess għal impjiegi, diskriminazzjoni tas-salarju, tal-pensjoni, għalhekk dan il-bilanċ bejn ħajja professjonali u privat għandu għandna naraf dawn it-terminu wkoll. Intom taqblu mal-mudell propost mill-Kummissarju Tyson? Ma qed nitkellmu biss dwar il-bilanċ bejn ħajja privata u ħajja professjonali, irridu kol nuqqas diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel. 97% tal-lif tal-ġenituri illum il-ġurnata jittieħed minn nisa u mhux l-irġiel taqbel ma dan il-mudell qed nitkellem miegħek bħala presidenza tal konsillu mhux bħala Awstrijaka. Se nkomplu naraw il-diskriminazzjoni kontra n-nisa illum Termini ta' bilanċ bejn ħajja professjonali dik privata. Li kieku jkollna nażlu bejn il-familja u x-xogħol, probabbilment ma nkunux hawnhekk. Irridu li nisa fl-Ewropa ma jkunux obbligati li jażlu bejn il-karriera u l-familja. Grazzi ħafna, is-sur Kosa. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nilqa lill ministru hawnhekk illum. Nixtieq nibda billi nistaqsik xi żewġ mistoqsijiet. Il-kollega Bulgar diġà titkellem dwar il-koordinament ta' sigurtà soċjali. U kif membri ta' stess familja għandhom aċċess għal sigurta soċjali. L-Awstrija huwa stat membru importanti kif ser tajnu li l-persuna illi jaħdem fl-Awstrija jisra familja tgħix pajjiż ieħor dawn il-persuni kif se jkollhom dritt tal-sussidji u żiddiet dan jorbot ma' leġiżlazzjoni jekk iva kif, kif ser tindirizzaw il-kontradizzjoni li hemm. Qed nisemmew l-opinjonijiet tiegħek bħala Awstrijaka. L-Awstrija stat membru, però irridu nindirizzaw ukoll l-indiċi tal-benefiċċju kiel ta' ukoll ta' sussidji Il-ħames trialogu sar il-bira effokajna fuq il-leġizlazzjoni u l-aċċessibilità. Jekk nifhem tajjeb inti għati li dinja priorità importanti għal presidenza tagħkom u tixtiequ tikkonkludu dan is-suġġett, però għad hemm kwistjonijiet importanti li għadhom beddedu f'dan id-dossier mhux se nidħol fid-dettalji f'dan l-istadju, però nixtieq nistaqsi x'inhu l-approċċ tagħkom dwar l-att taċċessibilità. Hemm miljuni ta' nies b'diżabilità li qed jistennew dan u ilna nistennew 10 snin. Il-kellim li jmiss. L-Onorevoli Ba. Grazzi ħafna, Signor President. U koll nishtiq namel l-istess mistoqsija li għamel kollega tijaj jem ħafna n-nies li jaħdmu bħala eh, indukraturi tal-nies anzjani li mumiex ċittadini Awstrijaċi u li ridu iħalsu l-istess taxxi u dwar l-allokazzjonijiet familjari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 il-ġimgħa d-dieħla ser nattendi l-laqgħa li qed organizzaw fi Vjenna fuq suġġett li huwa importanti ħafna fuq id-digitizzazzjoni u r-robots li huwa suġġett importanti ferm. Nixtieq nagħmilek mistoqsija. Tħoss li hemm bżonn ta' bidla fil-paradigma ta' migrazzjoni u d-digitalizzazzjoni tal-ekonomija u s-suq tax-xogħol. Għal deċenni sħaħ smajna illi popolazzjoni li qiegħda dejjem tixjih fl-Ewropa se jkollna bżonn ta' iktar ħaddiema minn barra l-Ewropa. Dan kien minnu Iżda però qed naraw li bid-diġitalizzazzjoni u l-użu tar-robot u l-intelligenza artifiċjali dan jista' jinbidel fil-futur. Għalhekk kif nistgħu naqdu l-idejat tradizzjonali tagħna ma' din ir-realtà ġdida, grazzi. Mela, fuq dan, mannix fajl u dan nasab għanna nitkellmu dwaru bil-mod bilaterali ma nistax nieħu pożizzjoni dwar dan issa. Grazzi l-onorevoli Kuneva. Grazzi tassew, Signora President. Grazzi tal-li ġejt maħna f'din il-dan il-komitat. Aħna kontenti għal dak kollu li trid tagħmel din il-presidenza fil-qasam soċjali, iżda inħossu illi dan jikkontradixxi dak li qed jiġri f'pajjiżkom. Mela, feqed titkellmu dwar il-12 il-sija ħidma ta' xogħol. E, Id-Direttiva Ewropea tipprojbixxi dawn it-tip ta' affarijiet tlabtu li jkun hemm eċċezzjoni fil- l-organizzazzjoni tal-ħidma tagħkom mill-Kommissjoni. Għal din il-mistoqsija, l-Kommissjoni qalet illi f'dak għandu xaqsam ma' xogħol fl-Istati Membri kulħadd irid iżomm ma' direttivi Ewropej. tissiru referenzi u kol għall ammontasijat li jridu jkunu li huma xirqa għas saħħa u kol. Għamiltu studji fuq l-effetti li qed jitħallew fuq is-saħħa bla montasijat li jintom ser tippermettu. Nixtieq li tajdu ftit, informawna ftit dwar dan għaliex inkwetati u mħazbin fuq din l-aħbar li ingħatat fuq dan is-suġġett. Grazzi, Ministru, eh, l-Onorevoli Schuster, inti għat illi id-digitalizzazzjoni u il fuq il-posta xogħol tixtieq tagħtuha priorità u se torganizzaw konferenza dwar dan. Tajjeb li diskussi dawn il-kwistjonijiet joħroġ ċar li hemm bżonn ta' regolamentazzjoni f'dan il-qasam iżda ma tiġri xejn, il-Kummissjoni ma trix tieħu azzjoni. Għalek, għandi mistoqsija għalik pala president pala fil-prezidenza ta'kom tal-Konsil. Intom għandkom f'moħkom li tibdlu dan kollu inizjattivi legali ovvjament jistaw siru biss mill-Kommissjoni. Iżda il-Konsil jista' jkollu inizjattiva politika. X'inhu lan ta'kom f'dan il-qasam? X'tixtiequ tagħmlu fuq dan il-suġġett? Grazzi mela fadda l żewġ mistoqsijiet eh, oħra. Grazzi tassa, Signora President, Signora Kuneva, grazzi tal-mistoqsija tijak. Iva, din hija mistoqsija li għandha x'taqsam ma' livell nazzjonali u għalhekk ngħid li d-direttiva Ewropea ma tillimitax l-ammont ta' ħinijiet ta' xogħol. Iżda l-limitazzjoni ta' 12 sija mhix inkluża iżda hemm il-massimu ta' 48 sija fil-ġimgħa u hemm ukoll ir-rat ta' 11 sija mistrieħ. Jista però dak li kun naħdem sa' 60 sija fil-ġimgħa taħt ċertu kundizzjonijiet u 48 eh, sija fuq periodu serba xhur. Dan ma jiksirx il-liġi Ewropea fuq id-digitalizzazzjoni sur Xuster grazzi tas-sew tal mistoqsija tiegħek. Id-dritt ta' inizjattiva tal-Kommissjoni huwa minnu U dan il-komitat ukoll jista' jikkontribwixxi għal dan id-dibattitu tagħna u anke jwassal sabiex issir riċerka ġdida. Grazzi. Nadu għal mistoqsija li jmiss minn Onorevoli Deċen. Iva, smajna s-sejħa għal flessibilta fil-ħinijiet ta' xogħol Se nkunu l um għet nivvotaw kol dwar il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata. Issemma u kol l-rwol professjonali bant partikolari. Iżda dan il-bilanċ Xaħat li jaħdem 12 sija, per eżempju, se jkollu inqas ħin għal-familja tiegħu. Għalhekk iddependi minn xogħol ta' dak li jkun. Id-diġitalizzazzjoni iva nafu li għandna persuni involuti fis-settur diġitali u dawn mux se jkunu ġati jaħdmu jekk mu se jkollhom l-ebda forma ta' protezzjoni legali. Grazzi naħseb li Sur bekar u kolx ta' irissa eh, l-aħħar mistoqsija. Iva, grazzi tassew. President, Ministru. Fuq il-pagamenti u l-familji naf li miex responsabilta tiegħek fl-Awstrija iżda hemm informazzjoni ħażina li nixtieq nikkoreġi kif għamilt inti fuq il-flessibilità fuq il-ħinijiet tax-xogħol. Il-pagamenti għall familji dan mhuwiex parti mill-pagamenti soċjali u l-kontributi soċjali tal-ħaddiema Palissa min ħaddem qed iħallas għal dan. U għalhekk jagħmel sens illi apparti minn hekk dawn iridu jiġu ibbażati fuq il-lori tal-ħajja. l-indexation bbażata kull stat membru skont l-Eurostat kif suġġeriet ukoll mir-Renju Unit li dan għandu jiġi implementat għall-Ewropa kollha. Issa l-istituzzjoni għas suq tax-xogħol nittama li ssir aġenzija biex kun tista' taħdem aħjar. X'inhi l-pożizzjoni tagħkom fil-Presidenza tal-Kunsill? F'dak l għandu x'jaqsam mal-kontrolli tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri. Kemm hemm taħseb li dan huwa meħtieġ. Grazzi. Grazzi lilek, grazzi President fuq il-flessibilità tal-ħinijiet tax-xogħol. Iva dan iżomm mal liġi Ewropea ġifieri tinkwetawx dwar dan. Sur Becker jiena kemm il-darba tkellimt ma' Sur Tyson anke dwar l-isem u ċertu affarijiet ser jiġu iċċarati anke fid-dettall. Grazzi. Dan ifisser li mistoqsijiet tagħna tresqu u rċivejna wkoll tweġibiet għalihom. Ser inwedukom li aħna se nkunu attivi kemm jista' jkun f'dawn is-sitt xhur u ser nresqu l-mistoqsijiet tagħna ser nippetendu tweġibiet u nagħtu tweġibiet aħna wkoll. U b'din id-diskussjoni rajna li se jkollna aġenda mimlija. Nittamaw li żommu f'kuntat Mana u forsi terġgħu lura fil-kumitat tagħna. Skont l-isked ovvjament skont l-aġenda u skont il-ħidma tagħna. Aħna nirringrazzjawk li kont Mana, u nirringrazzjaw ukoll ġentilment l-interpreti tal-li kienu l llum u tal-li jtjajnuna biex jikkomunikaw għalkemm nafu li għandhom il-problemi tagħhom u nafu wkoll li qegħdin fuq strajk uħud minnkom. Grazzi tassew, Ministru, u grazzi lill membri kollha. Niltaqgħu fi satejn u nofs għal-votazzjoni. Jiġifieri ġibu l-voting cards magħkom. Grazzi.